Good afternoon everyone. Wara nofsinhar tajb l kulħadd jiddispeċina ħafna illi bdejna tard imma kelli laqa oħra illi damet iktar mill-istennejt. Jekk m'hemmx oġezzjonijiet, nistgħu ngħidu li nistgħu naddottaw l-aġenda mingħajr tibdiliet tajb wisq. Issa għana xiftit stqarriet minna ħatijaj il-koordinaturi deċidew li applikaw il-proċedura l-ġdid tal-opinjoni bħala emendi. għal file fuq il-Management Conservation Control Measures applicable in the Convention Area of the South Pacific Regional Fisheries Management Organization, SPRFMO. Għal daqstant, Mm, memx mux se jkunem opinjoni dan il-komitat u mux se jkunem apposta opinjoni diskuss u l-iskadenza tal-emendi se tkun sempliciment miftuħa għal membri tal-envi skont il-proposta tal-Komissjoni Ewropea u l-emendi mresqin mbagħad se jmurqu għal votazzjoni fl-envi. L-emendi adottati mbagħad se jiġu mresqin mill-Presidenti xifirijien lil pex f'isem il-Komitat Envi. U għalek tamtejbu se tkun kif se najt skadenza l-emendi fl-envi 23 ta' ġunju, il-vot fl-envi 7 ta' settembru, billi l skadenza l-emendi fil-Komitat Pesh 2 ta' Ottubru. It-tieni punt issa fuq eh, l-avveniment konġunt Deve fuq il-SDGs 7 ta' ġunju wara l-offsinar. Mela, kifat, għasun organizzawa din eh, laqta wara l-ofsinar konġunta, dawn huma id-Development Days, għalek din organizzaw dan l-avveniment bejn 3 u kwart u l erba u nofs ta' wara l-ofsinar. L-avveniment ġi organizzat ma' l-UN SDGs Advocates u se tkun prezentata wkoll mill-Prim Ministru Norveġiza Erna Solberg. Il-President Tajani se jagħti staqrija ta' introduzzjoni u ikun hemm żewġ panels. Nittama illi tiġu numbrużi għal din il-laqa. Tilet punt għanna laqa envi straordinarja 12 ta' ġunju f'Strasburgu ikun it-tnejn mis-seba sa' 8 u nofs ta' filgħaxija li biex ikonna skambju ta' veduti mal Viċi President Timmermans fil-kontest ta' dialogu strutturat. Allum għanna 21 lingwa u passoltu il-fajl tal-qa huwa disponibli elettronikament fli application u hemm web streaming ta' din is-sessjoni. Issa, Skużawni tajt il-President, mżon najdilkom il-rakkomandazzjoni tal-koordinaturi ġom asmu kol elettronikament u jekk memħat kontra nistaw najdu illi ġew approvati. Issa immorru għall-ewwel punt tal-aġenda tagħna l-Energy Performance fil-Bini. Rapport ta' Sinjura Jaten Maki u intija il-kelma biex introduċi dan il-rapport. Jek jorġbok sinjura Jaten Maki. Grazie ħafna, President. Din il-proposta fuq l-aġġornament tal-bini għal performance tagħhom eh, tal-enerġija, għal part importanti tal-pakket fl-enerġija u nasib mod ġenerali bżonn li wieħed jgħid illi qegħdin naraw riforma fl-enerġija ċaqliq lejn l-enerġija li tiġġedded u biex ikun hemm żieda fit-taħlita tal-enerġija id-doppju ġie investit fit-enerġija li tiġġedded meta mqabbel mal-fossil fuels. Imma jekk tippermetti li nidħol naqra f'dettall suġġett ta' tħassib għal dan il-Kumitat, nista' ngħid il-proposti tal-Kummissjoni jinfasizzaw l-importanza eh, tal-effiċenza enerġetika tal-bini u dan hu dinja l-qalba ta' din il-proposta. U lekin saqsu kif nistaw allura għamlu tajjeb għal dan l-użu tal-enerġija u nkunu effettiv ta' qablin ukoll mal-ispiża. Dan is-settur. Mela, t ġdid tal jew ir-rata tal-innovazzjoni tal-bini huwa pjuttost eh, baxxa bħala rata 4.2% u għalhekk ifisser l-implementazzjoni tal-proposti komunitarji se jieħdu iż-żmien tagħhom. Nista' najtu ngħid ukoll illi l-bini il ta' dawn il-bini, ta' jkunu effiċenti neċetekamenti u renovazzjoni, eh, jitolbu ħafna xogħol u għalhekk nixtieq nefasizza l-importanza illi jkun hemm sistemi ta' tisħin kif ukoll illi jikkontrollaw kif suppost it-temperatura tal umdita Issa, tassib tijaj u għamsejes fuq il-bini b'saħħtu, ġifiri konna arja u koll li hija ta' kwalità tajba internament. Ħanajdu hekk. Fl-Ewropa hemm bżonn illi nibnu bini illi huma b'saħħithom, imma tajbini ġifiri għas-saħħa dak is-sens u ma jperkolawx il-ħajja eh, tal-bnedmin imħabba il- kwalità baxxa jew ħażina ta' l-arja. F'kull bini ġdid jew fejn hemm eh, bini li ġeddet jirnova ruħu għandna bżonn niżguraw illi illi dan il-bini jkun effiċenti u niżguraw ukoll il-kwalità tal arja tiċċirkara fil-bini tkun waħda tajba għas-saħħa. Ta' min jgħix fih. Għal daqstant il ċirkolazzjoni tal-art ġedet ukoll għandha rwol importanti ħafna. U nista' ngħid kemmtejn fuq pajjiżi fuq il-Finlandja u f'pajjiżi għandna ħafna problemi ta' arja interna ta' kwalità. Kien hemm ukoll kriżi ta' żejt fis sebajnijat u bħala riżultat enfasizzajna ħafna Eh, fuq kif nistgħu nfadlu fuq l-ispejjeż tat-tisħin u għalhekk hemm bini illi pereżempju għandhom il-problema tal-moffa u għandhom problemi wkoll ta' rata baxxa ħafna eh, ta' l-arja tal-kwalità tal-arja u ħafna minn dan il-bini kellu jinqeret u lek għandhom bżonn nfasizzaw l-arja tajba, tkun tajba s saħħa mhix kwestjoni biss ta' saħħa ma' wkoll tal-ispiża. mod ġenerali għall-ekonomija tal-pajis. U meta analizzaj din il-proposta kien ovvju għalija illi dawn il-ħtiġijiet tal-efficienza enerġetika jitolbu finanzjament adattat u għalek problemi kif nsibu l-mezzi biex nkunu nistaw niksbu il-finanzjament neċessarju biex edna il-proċess ikun jista' jimx il qoddim Ovvjament, ma nistawx nitolbu l-settur privati li bax jistennijiet li għanna bżon niprovdu assistenza jinduna biex nagħti impottatura l-efficienza enerġetika. Hemm ħafna eżempji pożittivi fl-istati membri fuq kif nistgħu nifinanzjaw dan il-qasam u l-ek, Sinjura President, nixtieq issa mmur għal tieni punt pero wieħed kompletament differenti. Forsi issaqsu kif dak li għadni kemat jista jikwadra mal-proposta, iġifiri l-kustjoni ta' fejn wieħed jista jitċarġa il-karozzi li mx bil-batteriji. Il-proposta tal-Kummissjoni għandha proposta fija nifissa li tipprova tindirizza din li kwistjoni kollha kemm ta' eh, karozzi elettriċi u hemm bżonn illi jkun hemm postijiet eh, li wieħed isibhom ta' spiss fi meta jista' jiċċarġa l-batteriju f'proposta tal-Kummissjoni fuq il-bini. Mhijiex biss proposta fuq il-bini per se u fuq id-djar li jimbnaw, imma hemm proposta wkoll illi minn wieħed fuq 10 garaġi jiet hemm bżonn ikun hemm plug socket fejn wieħed ikun jista' eh, jiċċarġa il-karozza. Forsi naqra eċċessiva dil ħaġa imma naħseb sta lil bennejja li deċidu kemm hemm bżonn ta' sockets u għalhekk naħseb li nħallu aħjar is-suq li sibu soluzzjoni. U wis nibsa li jekk ndeterminaw eżatt kemm points tal-ċarġar tal-batteriji hemm bżonn, forsi laqas biss ikun hemm dan l-investiment. Nafu l-enerġija qasam illi evolvi ruħu pasmanċel ħafna, u għalhekk wis nibsa illi meta direttiva tiġi biex tiġi implementata diġa tkun obsoleta, teknoloġija diġa tkun evolvet ruħa. U lek ma naħsibx li għanna bżon nimponu obligi kif qed jiġi suġġerit hawnhekk. U f'bosta stati membri u f'ħafna bliet Ewropej hemm ħafna investiment Ewropew. U dan il-qasmu ma jiddeċidu xiridu jamlu u kemm il-charging points iridu jipoġġu mingħajr il-bżonn illi xaħat id-dettalom xiridu jagħmlu. L-imbottatura tal-effiċenza enerġetika għandha bżonn toqot ħafna affarijiet ma nasib fil-qalba ta' tħassib tagħna hemm bżonn illi ikun hemm il-kwalità tal-arja. U għandna bżonn ukoll nikkonsidraw l-emissjonijiet fil-bini fil-ħajja fit-tul tal-ħajja tal-bini hemm il-kwistjoni ta' charging points ukoll għal dawn il-karozzi elettriċi u sta l-suq illi determina xridu jagħmlu. Ma naħsibx li għandna bżonn aħna ngħidu suppost jiġri Ovvjament jina flessibli, lesta biex inwieġeb il-mostoqsijiet u lesta u koll li kolli diskussjoni ma' kja tal-komitatu ma' xadow rapporter u naqafaw. Grazzi ħafna, grazzi lilek, signora rapporter. Issa morru għax shadow rapporters mill-gruppi politiċi l-ewwel net is-Sur Florence Kjoġbog. Iva, grazzi, Signora President. Permettuli. Nibda billi nirringrazza r-rapporter tal-Grupp Liberali dan huwa uh, punt interessanti ħafna mhux biss nixtieq nappoġġa din proposta u inwes saħħa nafu li huma l-vantaġġi li konna politika ta' efficienza enerġetika fil-post tal-bini. Jekk bini kollu performance tajba, allura ikun qed jagħmel kontribuzzjoni għal tnaqqis ta' CO2. U jkun hemm ukoll ħolqien ta' postijiet ta' xogħol fir-reġun. Jekk fil-kolon hemm ta' sistema ġdida ta' ta' tisħin minn tix se torna minn Lisbona, anzi mill-lokal minn Kolon. U għalek dan ir rapport ġobni ħafna għax mhux biss iħares lejn l-industrija Ewropea tagħna illi wkoll għandha emissjonijiet kbar simili għal bini tagħna xi 30 fil-mija. U f'dawn l-aħħar 20 sena l għaddejjin nitkellmu fuq l-industrija tagħna u ta' spiss għadna li forsi għandna bżonna naraw il-binju netwerk ta' trasport u Eh, kienem dawk illi għaluna kif se twaslu il messagġ l-ċittadini, ma naħseb ukoll illi bżonni oħra għandhom bżonn jerfaw responsabilità ħanna bżonn għamlu ħafna fit trasportu fil-bini u għalhekk nilqa' il-fatt li issa qegħdin nifokaw fuq dan ir-rapport. Nilqa' koll il-fatt illi id-dimensjoni tas-saħħa hija dimensjoni importanti wkoll u ta' spiss ukoll din hija xi ħaġa li ma tratax l-importanza li walek u għalhekk għandna bżonn dejjem żommu f'moħħna l-aspett tas-saħħa. Meta niġu għal miri, għal lanijiet, ovvjament, eh, miex ħaġa faċli, meta ngħidu ehm, l-2050 najt jien se jkun hemm ħafna affarijiet illi se narawhom minn issa sa dik id-data Imma jekk aħna qegħdin poġġu bħala data bħala skadenza l-2050, allura għandna bżonn illi f'moħħna inkunu ċari ta' dak li jridu l-approċċ li se nieħdu ħafna stati membri se jkomplu issu ma ġara xejn l 2048 u mbagħad jgħidu sa sentejn oħra ma nistgħux nagħmlu xejn sal-2050 u lek naħseb għandna bżonn xi tip ta' strument illi irendi din il-politika sforz kontinwu. Naf li hemm percentaċ ta' rinnovazzjoni li hemm bżonn jiġri kull sena ma nasib huwa għabizet għandna bżonn ta' iktar skadenzi importanti. Il-finanzjament huwa wieħed minn dawn il-fatturi importanti u għaddjar, għaddjar privati, hemm bżonn li din politika dan approċċ ikun attrenti nara fil-familja tiegħi stess. In-nies interessati li jinvestu f'djarhom biss u jmorru lejn u jażlu l-effiċenza enerġetika jekk ikun hemm xi tip ta' inċentiv. Naħseb illi l-fatt illi nkunu nistgħu naraw il-frott tal-investiment tagħna u nkunu nistgħu innaqsu l-investiment fi żmien hija xi ħaġa li forsi tista' tkun interessanti. Ek niżguraw forsi nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna dak li huwa l-percentaġġ. Issa għal dak li huma l-charging station ġifieri s-sockets ħabiba tiegħi mill-alde jekk tibni dar ġdida u jekk il-forzi tas suq japplikaw għandek bżonn charging station għax hekk hemm il-perspettiva ekonomika ma jkun ma tkunx ħaġa loġika. Ek id-dar tkun iktar attrenti forse 5-10% jew ħames eh, postijiet tal-parking bil-possibilità ta' charging tal-batteriji. Ma naħsibx li għandna bżonn nirregolaw sa l-aħħar post tal-parking jew l-aħħar socket għal ċarġar tal-batteriji, ma naħseb illi għandna bżonn nipromuovu eh, dan l-approċċ Issa niġu fuq l-aspetti ta' saħħa diġa tkellimt fuqhom u l-presentazzjoni ta' din ta' l kwestjoni ma' tajbin ħafna ma' dixejn xinżid l-aħħar punt qabel ma naqla għandna bżonn ukoll intejbu l-edukazzjoni. Per eżempju, meta niġu għal Lots and Crafts fil-Ġermanja hemm sistema ta' taħriġ tajba ħafna. Imma meta niġu għall effiċjenza u l-politika tagħha għad fadlinna ħafna x'namlu u għalhekk tajjeb li konna inizjattiva li tkun tista' tippromovi wkoll dan il-qasam. U s-Sinjura Rapporter inti indirizzajt ukoll dan il-punt fir-rapport u nilqa dan u jina nixtieq nappoċċa din proposta fl-aħħar mill-aħħar qegħdin insaqsu għall isforzi mill-loqsma kollha fejn hemm bżonn jkun hemm sforzi. Grazie Presidente. Grazie President, grazie l-relatur għaxol li sar. Fil-proposta ta' revizjoni ta' direttiva li qed niddiskutu u qed niddiskutu kwistjonijiet importanti, speċjalment meta nqisu l-fatt illi 75% tal-binim tal-Unjoni għan efficienti mill lat tal-enerġija. U issa qed natribwixxu 40% tal-konsum tal-enerġija aħarin u anka 36% tal-emissjonijiet ta' gass li kkawża l-effett serra. Livell attwali annwali ta' ġornament tal-bini huwa sinifikanti taħt il 1 u daqstant is-sitwazzjoni urġenti. Mżon ta' strateġiji fuq medda twila ta' żmien mill-Istati membri inklużi fil-Pjani Nazzjonali fil-qasam ta' klima u enerġija sabiex inħeġġu, ristrutturar u naċċellerawhom ukoll jekk irridu tassew nirqu l-miri ta' effiċenza enerġetika. Dan jitlob regolamentazzjoni aħjar, aħjar ma jfissirx neċessarjament ola, regolamentazzjoni aħjar, semplifikazzjoni ta' regoli, sabiex nelimitaw il-pizit amministrativi, mżon inċentivi, inċentivi effettivi u inqas frammentati għal-istrutturar. Illum għandna frammentazzjoni eċċessiva u għal privat ħafna drabi huwa diffiċli tifhem kif ikun hemm aċċess tal inġentivi anke minħabba leġiżlazzjoni differenti bejn stat membru ieħor. Is-sfida li għandna qudiemna u li nsibu bilanċ bejn eh, l-obligi komunitarji u il-flessibilità li hemm bżonn fuq livell nazzjonali. Barra minn hekk, investiment fil-qasam tal-efficienza tal-enerġija għandhom ikunu esklużi mill-platt ta' stabilità. Għal rigward ta' strumenti tal-ċertifikati għall-efficienza enerġetika stati membri raw distorzjoni fl-użu. Hemm bżonn ta' strumenti ta' applikazzjoni u ta' kontroll li jkunu aktar effettivi u par eżempju laqwa prassi li ċertu reġuni Ewropej ġa żviluppaw bħal per eżempju il-kontroll għabbażi ta' kampjuni. Naqbel perfettament mal-emendi illi relaturi prezentat fuq il-bżon illi nizguraw illi l-binjiet ikunu effiċenti. Aħna nnejxu ħafna mill-ħin eh, maluqin fuq il-posta xogħol jew fid-djar, dawn li jkunu ambjenti siguri li m'għandux sara saħħa, U hemm ukoll rabta mill-qrib bejn binjiet effiċenti mill-għata l-enerġetika u l-faqar enerġetiku. 50 miljun ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea ma jistawx iħallsu l-kontijiet. Hemm bżonn ta' strateġija komuni ta' eh, kontrast li titlaq pala punta titlaq minn puntat luq fejn il kol naqblu fuq x'nifmu b'effiċenza fl-enerġija. Bżon ta' definizzjoni iktar ċara hemm bżonn li niġbru d-dejta b'moktar effettiv fuq il-firxa tal-fenomenu u hemm bżonn ta' azzjonijiet konkreti sabiex niġġieldu dal-fenomenu. Fuq dal-punt se nippreżenta wkoll ċertu menti minn tiegħi. Nieħu kost li l-proposta tal-Kommissjoni tħeġġeġ il-firxa ta' strutturi għall-elettro l-elettroefficienza u kol proċess illum qegħdin niddiskutu ed niddibattu x'ikunu l-aqwa modi mill-lat tekniku sabiex nimpetisponu il-binijiet tagħna għall-elettromobilità. Ponti ta' charging, kanalizzazzjoni, qed niddiskutu, niddiskutu kemm fid-dawl ta' innovazzjonijiet rapidi teknoloġiċi fis-settur u kemm ukoll l-ispejjeż tal-interventi qed nirriflettu wkoll fuq id-dħul fis-seħħ ta' dispożizzjonijiet u d-data ta' dħul fis-seħħ. Sissa 2025 hija data li għandna qudiemna. Minn dallat ukoll sen nippreżenta xi riservi. Dal-proċess u se hawnhekk ma jistax ma jitrattax ukoll binjiet pubbliċi u parkings pubbliċi amministrati minn entitajiet privati. Il-pubbliku tagħmel il-parti tiegħu jagħti l-eżempju fl ħarnet hemm bżonn ta' informazzjoni edukazzjoni lil konsumatur fuq strumenti finanzjarji li l unjoni u l-Istati membri ipoġġa dispożizzjoni għal ristrutturar minn barra ta' ħriġ permanenti ta' professjonisti li joperaw ta' kuljum mill-qrib mal-utenti. Kull wieħed waħda minna għandha tkun pożizzjoni li tkun taf x'azzjonijiet konkreti jistgħu jittieħdu fil-ħajja ta' kol jom Feħdan il-djar tagħna, l-uffiċċji tagħna, il-ħwienet tagħna, mill-istudju professjonali u l uffiċi nisa biex tassew ikun hemm tfaddil enerġetiku. Jina perswaz il fuq dal-punti xinna naslu l kompromissi b'saħħithom. Grazzi. Ma kontx l-impressjoni li kelli imponi limitu ta' ħin, però Nadu Sir Dorman. He's not here? No? No. I apologize. Then uh, another shadow present here. Signora Harms, Sansi. Grazie, le rapporter għal-rapport. Fil-bidu ta' diskussjoni, nissuġġerixxi illi għall-efficienza fl-enerġija, direttiva għall-efficienza fl-enerġija fil-binjiet. Inħarsu lejn il-kwistjoni ta' tibdil fil-klima, tibdil fil-klima u kol vizavi tibdil fil-miri. Tinja kwistjoni eh, ġenerali u n-nex n-nex tibdil fil-klima jiddependi fuq suċċess fuq smuħlajn, per eżempju l-binijiet. meta naraw li Brussell intervjeni fejn eh, mhux suppost jen nistudjaw situazzjoni aħjar. Jisur Florence qal li jemrata tarba fil-mijiet ta' aġġornament l aġġornamenti tal-binijiet. U għat nitkemmu għal daqsan fuq rati baxxi u naħseb li jkun aħjar illi nikkontribwixxu għal din ir-rata sabiex naraw xi tip ta' ambizzjoni sabiex niksbu il-miri tat-tibdil fil-klima fil-politika tagħna tal-binijiet aħna fil-grupp tal-ħodor nemnu illi tkun idea tajba illi niżguraw illi jkun hemm żvilupp kontinwu. Lekk imsejħa milestones m'għandhomx ikunu biss għal 2013-2015. <coughs> Għanna ninkludu wkoll l-2040. Naħseb irridu nagħmlu ċara illi effiċenza tal-binjiet hija ħaġa li tmur lil mill-effiċenza fl-enerġija jew tfaddi l-enerġetiku. Hemm diversi vantaġġi oħrajn għall konsumatur dan ifisser il-kwalità tal-arja, titjieb partikolarment f'pajjiżi bħal Polonja fejn jintuża ħafna faħam għat tisħin ikonna binijiet eh, aktar eh, effiċenti u kif għali sur Florence dan kollu kol jġenera aktar postijiet ta' xogħol. Mbagħad hemm il-kwistjoni wkoll ta' kif ser niġġieldu il-faqar fl-enerġija. Nabżon diskussjoni miftuħa fuq dan għaliex faqar fil-qasam enerġetiku hija espressjoni ta' faqar. U effiċenza fil-bini għandha rwol ċentrali f'dan kollu għalkemm l-affarijiet għadhom mhumiex ċjari. l u wkoll aspett importanti, ma naħsibx nistaw nistgħu u però xinu mik mill-qasam tal-cabling, eċċetra, mal bini il-ġdid dan għandu jkun ċar bizzejiet. Hemm bżonn xi ta' miri sabiex jimbnew eh, charging points għaliex f'binjiet ġodda jew rinnovati qed toħloq infrastruttura illi għandha dumar ħafna snin għal daqstant elettromobilità ovvjament se żid l-importanza tagħha eh, matul iż-żmien li tagħmel affarijiet aktar qudiem jista' jiswilek aktar flus. Hemm punt li u ma naqbilx fil-proposta huwa punt kemm xejn problematiku. Qed nitkellem hawnhekk fil-fatt il-Kummissjoni qiegħda tiffoka fuq it-tnaqqis fl-użu ta' enerġija bażata fuq fossili Dan irridu nizguraw li għandu kunem tnaqqis l-użu ta' dawn il-fossili fil- binjiet tagħna fid-djar tagħna li huma msaħnin bil-tisħin mill-injam kollu sabiħ vera ma jżid l-emissjonijiet. Jekk tieħu affarijiet bħal pellets, sinjam jew tisħin eh, b'enerġija li tiġġedded irdu niżguraw li dik tip ta' enerġija tintuża wkoll b'mod effiċjenti. Nieqaf hawnhekk għalissa, grazzi. Thank you. Grazzi. Signor Ivy. Grazzi, President, jina u koll ringrazzja l-kollega Jatamaki għal xoll li wet qed sissa l-opinjoni tinkludi u koll ċertu riflessjonijiet li ħarġu mill-ewwel laqa li kenna bejn shadow reporters u ta' dan nirringrazzja. Naqbel mal-approċċ li relatur adottat fejn qed nanfasizzaw fuq kwistjonijiet li ġa semmew brabta mal-bżonn li ngħixu Eh, f'ambjenti li għamil tajja passaħa u nipromovu l-elettromobilità. Aħna favur li dawn iż-żewġ aspetti jiena taw aktar importanza matul il-ħidma tagħna. Jidir li però li f'termini ġenerali il-proposta tal-opinjoni manka proposta tal-Kommissjoni miex ambizzjuża biżejjed. Din għandha tkun proposta li tħares lilin minn dak illi għanna sissa fuq il-mejda. Jena naħseb illi sallum għat mannix definizjoni ċara tal-mira li għedin nistabilixu fuq il-karta. Iġifiri dekarbonizzazzjoni tal-binjiet tal-Unjoni Ewropea sal-2025 imma mhux nindikaw jew nidentifikaw x'azzjonijiet ser jnieħdu sabiex tassew din mira nilquha. Xi fisser dekarbonizzar ifisser emissjonijiet zero, ifisser li naqsu l-emissjonijiet, iġifiri rridu nekwalifikaw preċizament rridu najdu b'dekarbonizzazzjoni tal-binjiet u ħansin li ovvjament rridu nżommu f'moħna relazzjonijiet rridu nieħdu u matna is drastiku tal-konsum enerġetiku tal-binjiet nużaw aktar enerġija li t u nintegraw darbinjiet sistema ta' produzzjoni enerġetika bbażata fuq l-enerġija li tiġġedded. Għal dan il naħseb ikun utli anka fid-dawl tal-fatt li aħna l-Komitat tal-Ambjent tal-Parlament Ewropew għandna dir-responsabilità għanna responsabilta u dmir illi nżidu l-ambizzjoni permezz per eżempju li ndaħlu rekwiziti minimi għal riżultati miksuba mill-qasam enerġetiku mill-binjiet Ewropej. Jina naqbel perfettament ma dak li proponit eh, kollega Zoffoli fuq investiment tal-qasam fil-rekwalifikazzjoni enerġetika u ristrutturata tal-binjiet illi irridu joħorġu irridu kunu separati mill-kalkoli għal patta stabilita. Jina li repetu, nafu kif dawn investimenti jitħallsu fi żmien eh, immedjatu żmien medju għal istant naħseb illi hija kwestjoni illi nittamaw illi fuq nistgħu insibu bil wiesa f'dan ir-rigward. Punt ħari, ħassibni anka l-Kummissjoni Ewropea qed tgħidu dan għandna nieqsa stampa ġenerali ta' Eh, xirridu namlu eżattament f'termini ta' ristrutturar nuqqas ta' informazzjoni tfisser inċertezza fl-investiment u tfisser ukoll illi inkomplu nibnu l-ġdid minn flok nirristrutturaw bini għadi. u dan ifisser eh, iktar taħit ta' art ħaġa li m'għandix taqsam ma' direttiva li għandna qudiem imma tajjeb illi eh, ma ninsewx dan. Naqbel mal-kollega Florence ukoll fuq il-ħolqin ta' xogħol, xaqt nagħlaq biss. billi ngħid illi il-biċċa xogħol għandha ssir fl-Ewropa hija propju din. Ninvestu f'rekwalifikazzjoni u ristrutturali tal-binijiet sabiex noħolqu postijiet ta' xogħol lokali. U mhux proġetti kbar li ħafna drabi jkunu imposti u li ma jaslu ma jwaslu l-ibda benefiċċju għall-popolazzjoni lokali. Uh, thank you. Next speaker is Madame Dornano. Grazie, signora Dornano. Grazie, President nixtieq nilqa il-ħidma tar-rapporter fuq dan ir-rapport fuq ir revizjoni tad-direttiva tal-2010 fuq il-performance enerġetika tal-bini. Linja għasra realistika li ħalli ċerta flessibilità għal periodu ta' adattament fuq livell nazjonali ma jiddispeċini l-proposta aħarja tal-Komissjoni għandna xin naqsit l-awlem ta' ehm, ta' dak li suppost ikun iktar preċiżi għax dan ma jkontribwix għall efficienza enerġetika ta' bini u għalhekk installazzjonijiet ma jiġġustifikawx sistematikament u jistaw ikollhom ukoll eh, prezz prezz pjuttost oli u għalhekk għandna bżonn natu iktar flessibilità eh, lill-awtoritajiet nazzjonali, lokali kif ukoll intraprizi u naraw anki minnaħa tal-Komissjoni fuq il-prekarjetà enerġetika illi tolqot 10% tad-djar fl-Unjoni Ewropea. Jina hawnhekk norbot ma' dak li għalt ir-rapporter fuq l-importanza ta' binja li tkun waħda tajab għal saħħa tal-ċittadini u għalhekk għandna bżonn li tkun priorità tagħna l-urġenza titlob illi kunem finanzjament mod partikolari għal park residenzjali privat u anki għal dawk li huma dawk li jagħtu il-flus għal qasam soċjali u nafu illi hemm bżonn ta' investiment inizjali eh, ibes minn naħa tas-sidin jew kriterji ta' flessibilità ċerta eh, kriterji u għalhekk naħseb li dan il-fond ikun jista' wkoll itejjeb il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini Ewropew għalhekk il-grupp tagħna se jfassal xi emendi. Grazzi ħafna President. Um, now we have a couple of members willing to take the... Għanni xassi xi żewġ membri jisu jintervjenu. Nibdew bis-sinra Berik. Dank għan unsa rapportur. Sinjura President, jina wkoll nishtiq nibda billi nir-ingrazzja l-relatur. ratur 75% tal-binijiet tagħna mhumiex effiċenti u għal daqstan temżon bżonn nibdew bihom ma ma nistawx ukoll nibdew bil-binijiet tagħna, il-premessi tal-sede tal-Parlament għandna dawn il-viżitaturi li qed jiġu hawnhekk e, f'kmamar li ma sħan wisq. Forsi nibdew bin nfusna jgħidulna li aħna nirregolaw iż-żejjed fl mela allura fejn ma nirrantawx l-affarijiet f'darna stess l-ewwel. Fl-Olanda aħna impenjati ħafna bi kwistjonijiet bħal dawn qegħdin nippruvaw nippromuovu effiċenza fil biniet privati u pubbliċi, imma kif nistaw naċessa e, eh, eh, finanzjament EFSI. Tajb namlu ċarda, nitkellmu wkoll dwar ħaddiema fejn ma jkunx hemm biżejjed ħaddiema ta' fil-ġebel, fitters ta' e, sistemi ta' tisħin. Għandek għal daqstant nuqqas ta' ħaddiema fis-settur tal-bini nisimaw anka b'numru ta' mwiet fis-settur għaliex m'għandniex biżejjed nies il-jumma kwalifikati. Bla dubju dan huwa qasam fejn irridu noqogħdu aktar attent il-messaġġ tiegħu ejja nirranġaw l-affarijiet darna l-ewwel. Ejja nibdew bil-binjiet tagħna l-ewwel. Uh, thank you. Si? Mr. Danton. Grazie, Grazzi, Signora President. Nixtieq l qabel kollox nirringrazzja l rapporter għal xogħol eċċellenti tagħhom nassoċja ruħi għal dak illi ixaddaw rapporter su Florence tal grupp tiegħi qal. Nixtieq nagħmel intervent fuq żewġ punti. L-ewwel punt huwa fuq inqas ta' informazzjoni tal-konsumaturi ġifieri s-sidien. Naħseb din il-kwistjoni tal-ġestjoni enerġetika nistaw namlu sommarju e, eh, xi tip ta' miżuri li għandhom bżonn kwalità orja u aħna għandna bżonn ta' kampanja ta' kux ta', ta iktar għarfien għal konsumaturi għas-sidin. Iġa t-tieni punti għat l-interventi għaj fuq il-kwistjoni ta' l-ilma. L-ilma fil-binit ovvjament konsuma ħafna enerġija u hemm bżonn ta' progress sostanzjali biex innaqsu il-konsum enerġetika billi nirreglamentaw pereżempju l-pressjoni u kif l-installazzjoniet ta' l-ilma jiġu mibnija f'dawn id-djar fuq il-binjiet u għal daqstant iġt infakkar il-sistema ta' muturi u kol fil- eh, fil-dar li kolla kol li kolla pompa per eżempju u kol jistajajn ħafna għax minħabba l-pressjoni ta' l-ilma u l-konduit termali li jem tant konsum li il pompa u għalhekk għanna għandna bżonn illi nikkonsidraw dan l-aspett fejn kien hemm fejn fejn eh, fejn kienem din l-aspett li ġie konsidrat rajna li kien hemm tnaqqis sostanzjali. is Lisa jogħġbok. Grazzi, xtan nirringrazzja l-relatur. Nista' nappoġġa ħafna mill-punti li resqet Madana kollu tajjeb namila ċara illi hemm potenzjal kbir fis-settur eh, tal-bini speċjalment f'termini ta' tnaqqis ta' CO2 l-emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju. Dan huwa potenzjal li ħafna drabi ninjoraw. Nistgħu niddiskutu eh, l-elettriku kif ukoll tnaqqis tal-emissjoniet emmek, eh, nizguraw sigurta tal-provista, ħaġa importanti u koll, għanna wiz dipendenti fuq reġuni bħal Russja u l-pajizi Arab, għal gas u zejt. Biex s-saxħan il-bini. Hemm bżonn tal faham gas jew żejt il-gas u zejt ġej minn reġuni problematiku l faħam eh, ħammeċ wis u fissam il pepe xtaqt najt illi jemżon illi jemżon ninvestu fis-settur tal-bini sabiex nevitaw eh, li kħeċ ta' diossidu tal-karbonju. Miss riski kbar, aħna stretti fuq li tijes ma ridux karbin li kħeċ ma kull euro li investu fil-bini imur kontra il karbin li kħeċ għun noħol u postiet ta' xogħol lokali. Għana ti eżempju ta' dan. Sen konu kol nisottometti emenda f'dan il rigward hemm diversi soluzzjoni tekniċi għal binijiet li ġew prezentati dim l-Istati membri ilhom prezenti dawn il mizuri mis-sebajnijiet imma ovvjament hemm nuqqasajt gravi. konsidraw e nikkonsidraw pereżempju termostat jekk għandek regolamentazzjoni għalija, u setting ta' temperatura f'binni jew f'dar. Imbagħad tuża sistemi issa li huma ħafna iktar effiċenti minn qabel uħut minn dawn it-termostats ilhom jintużaw fl-istati membri eh, għal diversi każijiet. U ċertu binijiet il-fatt, bizzejja tiftaħi itiqa sabiex berdu eh, ta' mxiftit, miżura sempliċi ta' zdin, hija naturali, titħallas sam ta' sitxur għal sentej, tista' tifranka xi bejn 19 għal 30% ta' spesa l-fissin. U dan iħall impatt ukoll fuq l-enerġija u l-emissjoni ta' dioxidu tal-karbonju. Qed nitkellem hawnhekk fuq 15.3 miljun niddiskutu ħafna fuq percentaġġi fl-emissjonijiet, emmen ikonsidraw miżura bħal din li tista' tifranka l-ekwivalenti ta' emissjonijiet li jammontaw għal 15.3 miljon karozza. L-elettromobilità naqbel ma' Karl Heinz Florence, forsi l-soluzzjoni tal-Kommissjoni biex laqbu waħda, manna bżon ta' tweġiba ta' xi tip. U fuq dak li qalu s-Sinjura Evi u s-Sinjura Sofokulis, dawn semmew il-natura problematika ta' pat stabilità mhux għaxin niddiskutu diskutu hawnhekk fil-Kumitat tal-Ambjent. Hemm strumenti finanzjarji oħrajn disponibbli faqar fl-enerġija hija kwistjoni irridu nipprovdu tweġibiet. Djar li ma taħt id-dida għanna l-indirizzawhom sabiex jirċievu metodi eh, deċenti sabiex ikun jistgħu jifrankaw l-enerġija. Dan huwa l-approċċ korrett għal dan u dan huwa mod tajjeb kif nindirizzaw dawn iż-żewġ kwistjonijiet, il-faqat enerġija u l-efficienza. Thank you. Grazzi lilek. Dak kien punt li s-Sudiza għajjem fil-fat li fil-fat jien nixtieq nisħaq ftit iżjed fuq għax jiena nemmen li l-bini u l-isfidi tagħhom għandhom ikunu fuq l-istess fuq l-ogħla livell ta' ambizzjoni imma rridu nħarsu li għadin b'mod ortodoss u naqbel mal-kollega tiegħi Liza fuq il-teknoloġiji smart għax jien naħseb li għandna nafsu nisqu biżjed fuq it-teknoloġiji u l-użu tagħhom u dal-punt għandu jindirizza fid-direttiva ġdida għax jiena nikkonsidra teknoloġiji jekk msejħa smart u l-automazzjoni ta' binjiet u kontrolli għandhom ikunu e, dawk li waslu attivi fl-enerġija u dinja xi ħaġa fejn aħna nistgħu nisqu fuqha u fejn son investu iżjed punti uħar u għall-istati membri biex ikunu zguri li jkunem strategiji ta' innovazzjoni li jkunu intelligenti imma għadna bżon eh, miri speċifiċi naħseb l-istati membri għandhom jikkonsidraw ukoll il-punt il l-iktar importanti f'dak li għandu xaqsam ma' bini kif ukoll informazzjoni fl-idejn eh, u komuni għal dawn il- it-titib u rinnovazzjoni fil-bini għallek jina nissuġġerixxi daw l-istrateġiji fuq meta ta' żmien twil xi żewġ punti oħra f'din id-direttiva jina naħseb li għandna bżonn immorru iktar l-ilien u nassiguraw ukoll ir-riforma ta' ċertifikati ta' prestazzjoni tal-enerġija u xikopru dawn anka l-prestazzjoni ta' operat u punt ieħor il-kollega tiegħi Damiano Zoffoli semma fil-fatt l-iskemi pilota Jina naħseb li dinja xi ħaġa li aħna lkoll nistgħu nitalmu minna bħal istituzzjonijiet Ewropew nitalmu kif nużaw kif ir-residenti jistgħu jħallsu għall inċentivi biskemi ta' ripagamenti, etc. Xi ħaġa li nistgħu ndaħlu f'din id-direttiva biex nkunu żguri li aħna fl-aħħar u b'mod sigur konna pakkett li jinkludi innovazzjoni inizjattivi innovattivi u li dan il-binja kif sejħ intelligenti jista' joffri. Grazzi ħafna. U issa fissem il-Kummissjoni Ewropea, issu l-ħadsin. Grazzi ċer, grazzi ta' diskussjoni ta' sekk interessanti konet naħdmu mal-Kunsill eh, fuq għadin għal-ċertu żmien. Issa interessanti li għadin nibdew di diskussjoni mal-Parlament. Grazzi ħafna li l ħafna membri għall appoġġ tagħhom fuq ħafna setturi f'din il-proposta. Ftik x'taqsam mal-istrateġiji wkoll fuq meta ta' żmien twil. Aħna kontenti naraw li hawn ċertu appoġġ fuq għadin minn dal-komitat nittama. Dwar ċerti punti speċifiċi żgur ma nix nibnu bini li jkun effiċjenti fl-enerġija ma jkun ħażin għas-saħħa. Aħna rridu nkunu bilanċat. Li żgur din għandha tkun xi ħaġa li tikkonsidra li s-saħħa tal-bniedem tkun importanti, din rridu nħassu liha b'mod kostruttiv hawnhekk fuq il-charging points <clears throat> li inti sinjora kon taqsik kritika fuqha. U aħna ċifejna ftit iktar poċ minn żewġ kollegi oħra. Aħna għanna jew minna li għanna soluzzjoni biex naqsu l-emissjonijiet tal-karbonju għas-settur tal-trasport. Inkella, l elettrifikazzjoni ma nistgħux naslu għal din, iva għandna bżonn, iva s-suq irrit jaħdem għal dan. Imma din hija kwistjoni ta' tal-bajda u t-tiġieġa minn ġil ewwel ma jistax ikollok karozzi għal bejħ u n-nies għom jekk jaħsbu li m'hemmx charging points biżejjed. Jiġifier dan irid ikun hemm biex il-karozzi ikollu dal-karozzi elettriċi jaħdmu jkunu fl-idejn tan-nies iridu nsolvu għad il-problema. Iva, huwa minnu hemm użu mhux ortodoss ta' dall użu imma irridu insibu soluzzjoni għalija din u kif jekk aħna jirnexxielna is-suq f'dan l-aspett jibda jaħdem. In-Norveġja u huwa eżempju eh, interessanti huwa l-iktar pajjiż fl-Ewropa li għandu karozzi tal-elettriku jaħdmu fih. Imma tipikament hemm eh, charging points fit-toroq. Allura rrid ikollna xi ħaġa u naqblu mas-Suliża illi rridu nagħmlu xi ħaġa, din hija problem li aħna ndunajna biha u rridu nkunu serji, jekk aħna rridu nkunu serji fuq rridu nagħmlu xi ħaġa fuqha. Xi punti oħra naqblu ma' Sur Florence fuq l-importanza tal-edukazzjoni qed nippruvaw nippoġġjaw din permezz ta' ċerti build-up bini ta' ħiliet anka fis-settur tal-bini b'mod leġislattiv u b'mod ieħor biex inkunu żgur li għandna l-ħaddiema illi f'da settur kunu jistgħu jaħdmu fuq il-faqar. Aħna żgur ma nħossux illi is-soluzzjoni primarja biex inneħu l-faqar hija leġislazzjoni tal-elettrika. Hemm kwistjoni ta' politika soċjali u din kwistjoni għal kull eh, staff membru indirizza anka jekk ma nagħmlu xejn speċifikament fuq il-faqar fl-enerġija fil-proposta, xorta ħanejdu bil-problema għax il-provi tagħna juru l bħala riżultat tal-proposta il-bini, il-binijiet e, huma dawk fejn e, e, nies illi ju residenti li jum huma bidħul finanzarju baxx jgħixu fih. U di dal-bini jista' jgħinhom huwa ta' benefiċċju għal diversi miljuni ta' nies bħala riżultat ta' din id-direttiva. Imma bħala parti mill-pakket kollu tal-enerġija u jekk ħanimxu lil-lin minn prezzi mhux regolati tal-enerġija ċittadini kollha allura l-opinjoni tagħna hi li rridu niżguraw li din l-għodda partikolari lesta tagħmel kontribut. Allura tidu tħarsu il-kwistjoni tal-faqar enerġetika miż-żewġ naħat b'mod bilanċjat. Dak huwa wara dak li qed nipproponu hawnhekk fuq l kwistjoni ta' finanzjalment u l-pat ta' stabilità. Aħna din naħdmu mal-Eurostat fuq ir-regoli tagħhom biex jaraw il-kontratti tal enerġija tal-prestazzjoni tal-enerġija fejn nis iwet u enerġiji fil-bini tas settur pubbliku li naqqas efficienza fil enerġija ma' żmien u ridu npoġġuhom fuq l-istess livell bħal eh, tal-bini ħażin fejn inti għandek dejn enerġetiku ma' żmien. Allura din hija proposta eh, bejnietom dawn aħna tin inħarsu lejn livell stat eku ġust bħala trattament u tipi oħra ta' investimenti kollhom ċerti benefiċi f'dak għandu ċazam biex nejnu l-awtorit pubbliċi biex investu fl effiċjenza fl-enerġija f'dal-bini. Fuq il-kwestjoni ta' fondi tal-FC, aħna qed nippruvaw intejbu l-aċċess għal dal-fondi tal fsi jekk din hija settur importanti għalikom nistgħu niddiskutwa bilateralment. M'hemm soluzzjoni li tajba l kulħadd imma irridu pjattaforma ta' fondi f'kull stat membru biex għamilha possibbli biex kulħadd jista' eh, ikollu aċċess għaliha u fuq fl-axħanet fuq xi żewġ punti tekniċi. Żgur naqblu ma' Sinjura Delli fuq il rwol tal-teknoloġiji smart eh, nkunu nkunu nieħdu pjaċir nisimgħu l-opinjoni ta' dal-kumitat naqblu ma' sur Liza u fl-aħħar ma' sur Dantan naqs naqblu ma' l-opinjoni tiegħu il pompi tal-enerġija jużaw ħafna enerġija u nistgħu nifrankaw ħafna skont l-użu tagħhom. Meta f'sena jew tnejn uħorġu bi proposta għal pompi iktar e, pompi iktar li effiċjenti li jkunu korporati f'aġġeġi oħra. Grazzi ħafna. Għabel ma nati ma nkompli il-kelma ma' reporters biex nal u koll il-idejat kollha li għandha. Is-Sinjura Jatel Maki. Mela, grazzi tal-kelma, grazzi għal dal dibattitu Jider illi hemm ħafna differenzi ta' opinjoni anzi memx ħafna opinjoni diversi, edin naqblu fuq ħafna fajt, issa fuq il-charging, fuq il-charging points, karozzi elettriċi. Iridu naraw l-użu b'mod iktar ġenerali tal-karozzi elettriċi kif ukoll e, il-charging points tagħhom. Imma jekk qed <clears throat> xi rinnovazzjoni, xogħlijiet ta' rinnovazzjoni fil-bini qed tizba u affarijiet oħra simili. Iċ-charging points kif jitħlu? Jiena naħseb li rridu naħsbuha iżjed fuq dan il-punt partikolari. Iva, hija ħaġa tajba li konna bżonn dan għal bini ġdid hija ħaġa tajba, imma għalbini li jati ġeddet, ma nafx minix daqseg zgura għattajt il kellima Issa fil kasta ta' Norveġa u koll hemm inċentivi fiskali mill-gvern ċentrali, speċjalment fuq il-prezz ta' karozzi elettriċi jina naħseb li dan huwa fattur prinċipali għal raġuni li il-karozzi prattiċi li huma tant komuni f'dak il-pajjiż. Imma grazzi tad diskussjoni. Bene, tad diskussjoni għallum għanna skadenza ta' 7 ta' ġunju għall-emendi il-vot fiħ ta' l ħajkun il-7 ta' settembru. Umbat votazzjoni fi tre fiħ ta' ottubru, issa naddu għal-punt li jmiss fuq l-agenda. Li ju, regoli proċedurali fil-kamp ta' rapportar eh, ambientali. Issa aħna għanna il-rapporter, il-sur Kambus, u nishtiqna tiħi il-kelma minnu fiħ. Grazzi, Signora President. Il-rapport li jiena Eh, illi naħdem fuq u ġifiri għal dak li huwa id-direttiva 1.9 zbarra 692 huwa fuq l-applikazzjoni ta' ċerti direttivi li huma favur l-ambjent u għalhekk inna snin twal minn eh, l-1970 u għalda stant nistaw ngħidu l-iżviluppi kienu tajbini però issa huma obsoleti Wala kam son bżonn nikkonsidraw illi meta direttiva l għadni kemm semmejt ġiet approvata kien hemm ukoll ħolqien tal-Aġenzija favur l-Ambjent, responsabbli l koordinazzjoni tan-netwerk ta' informazzjoni u osservazzjoni eh, fuq l-ambjent il-Euronet biex tiffaċilita li l-Istati membri l-iskambju ta' informazzjoni neċessarja u objettiva biex ikollha politika favur l-ambjent tkun waħda effiċenti u raġonevoli u għalek għandik li għatek nunċija tal-informazzjoni implementazzjoni taħħak għanna l-sistema sejs illi hija għal sim ta' informazzjoni fuq l-ambjent u għalek din proposta kienet neċessarja u kien u kol bżon illi imbidlu din id-direttiva u biħdu designs barra 602 u design u tal-Parlament Ewropew u tal-Konsilu Direttiva u kol 30 eh, tal-Parlament u regolament u kol eh, tal-2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u ta' ukoll ta' l-direttiva 94 għal dik li hija normi ta' proċedura fl-ambitu tal-qasam tal-ambjent u deroga wkoll ta' direttiva 91 barra 692 kif ukoll is-servizzi tal-Kommissjoni mod iktar konkret direzzjoni id-DG NV għal eh, xogħol tekniku li għamlu. Issa nidħol iktar fid-dettal u nisista fuq il-proposta eh, li direttiva 91 design eh, zbarra 692 u kol 6 atti eh, u kol huma importanti għax huma wkoll kienu obsoleti imma m'hemm xi tibdil previst għal dak li huwa l-kontenut Iktar minne għal dik li għad-direttiva per se li tidher fl-artiklu 7 il-proposta għandha erba gruppi distinti ta' dispożizzjoni u għalek wieħed sa ħamsa ta' proposta l-Komissjoni jieħdu l-post tal-imsoni tal-direttiva design barra 692 u tal-86 biex ikun hemm sistema għal kummerċ ta' drittijiet eh, tal-gassijiet eh, ta' fett serra Eh, għad dal moment edha fazi ta' revizjoni u dak li huwa il-reċiklaġġ tal-bastimenti u l-artiklu 5 u koll regola u koll il-kalendarju għal dak li huma il rapport elettroniċi fid-dawl tal-reċiklaġġ ta' dan il-bastimenti u koll pala sim ta' informazzjoni u 30 ta' Deċembri tal-2018 bħala skadenza data aħarija tal-ewwel perjodu ta' referenza. Iż-żewġ artikli u mbagħad li ta' erba' wkoll jitkellmu fuq l-atti delegati u ta' implementazzjoni 31 għal dak li huwa huwa it-tnaqqis ta' CO2 u d-direttiva 86 tal-2008 fuq il-sistemi ehm, ta' depurazzjoni fil-qasam agrikolu. Umbat hemm ukoll il-qasam tal dawn ir-rapporti fuq il-prevenzjoni u t-naqis tal-kontaminazzjoni tal-inċis tal-ambjent u id-direttiva 94 fuq il-kontroll ta' emissjonijiet tal-kompost organiku u l-artiklu 8 e, bidda xiftit il-proposta li edha fisseħ biex ikunem iktar referenza għall-ekonomija ċirkolari u revizjoni ta' direttiva e, tal-2008. U memx tibdiliet fil kwestjonarju l-ġa u koll kif les mill-SRD kif ukoll eh, direttiva għafas fuq ir-residwi ta' apparat eh, elettroniku u l-periklu li jista' jiġu minn dawn it-tip ta' eh, vetturi. Minħabba il-xogħol sostanzjali min-naħa tal komissjoni hemm li wieħed jgħid li hemm emenda teknika fuq il-paragrafu fejn hemm referenza għal rapport tad-direttiva erba' u design u dak li jipproponu biex nisosbixxu il-referenza għal sottinformi għetu designs barra 63 u għalek eh, dak li huwa il rapporta aħna u xaddu shadow rapporters naħmu fuq elementi illi inkun nistgħu niproponu u qabel ma nala nixtieq ngħid billi dan huwa rapport omnibus biex ikun hemm iktar trasparenza u effiċenza hemm bżonn li jkun adozzjoni kemm jista' jkun malajr biex inkunu nistgħu ndaħluha fis-seħħ kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna President. Grazzi ħafna, issa ndura x-xedu rapporters u għannibda bis-Sur Pawlucci fil-qosor ħafna qed kenmu fuq xogħol meħtieġ biex nissimplifikaw u norganizzaw mill-ġdid ċerti direttivi f'regolament wieħed. Xogħol importanti kif fakkarna r-relatur speċjalment is-superament ta' 1963 biex tiġi simplifikata għax li hija komplikata taħt ħafna aspetti ta' attività, di skienet saret fażi oħra, ġifri din issa ġiet superata u l-istess nistgħu ngħidu fuq 87 li tirreferi anka fuq ir-reglament uh, antik li ġiet superata batti delegati u allura qed nitkellmu fuq xogħol importanti tajjeb ħafna. U jiena konvint ħafna mill-emenda li saret li ġiet ippreżentata biex ikonna mhux biss riporti imma anka ikon evalwazzjonijiet għal natura leġislattiva. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Għetajt il-President. Is-Sinjura jatmek. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid xi ħaġa minħabba li x-xedow tagħna mhix prezenti minħabba ajruplan imdewem, Mela xi ħaġa li tagħni ju, anzi. Li għaxdi mish mhix kwistjoni li marufa ħafna minni, imma xi punti li għandi xi ngħid fismu. Dan huwa affar ta' natura teknika ħafna biex inneħħu ċerti dispożizzjonijiet u niffaċilitaw il-rapportar minnaħa tal-Istati membri. <coughs> u billi namlu dan, il-proposta għanda lan li tnaqqas il-pis amministrativ u l-Istati membri u biex u biex tassigura l għan aħħari tal-leġizlazzjoni Ewropea u rapportar huwa parti importanti ħafna tal-proċess leġislattiv u bun ġenerali u jiena naqbel li aħna f'din il-Kamra u f'istituzzjonijiet oħra f'dan il-Parlament aħna tajbin ħafna fin-negozjat, fin-negozjar u nivvintaw liġijiet u regoli oħra, ma meta niġu għall iskrutinju u eh, l-iskrutinju u għal-rapportar ma da sektajbin. Mela, il-rapportar huwa parti importanti ħafna tax-xoltana u importanti li aħna ikonna, ikonna eh, mezz ta' rapporta li jkun faċli u li jkonna ċess faċli għalih. U, u, u eh, biex dan iseħ għanna bżon fl ewel post regoli ċari għall-istati membri. nishtiq najt, nsemmi zewċ eżempi ħżiena li skantu rapporti ta' san l-oħra fuq il-trasport tal-animali li ma sekwen jom sewa u li għanna bżon ħafna li nseguwom. Imma l-aldeb mod ġenerali kontenta bil-proposti tal-Komissjoni u ma naraw lebda ħtieġa għal emendi. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, is-Sinjura Donano. Dornano. Grazzi, President, su rapporter, grazzi u kol tal-prezentazzjoni tijak. Il-rapport tijak għandu bħala għan li modernizzar u simplifikazzjoni tal-proċeduri fuq il-rapportaċ fuq l-ambjent ħalġa illi aħna nirringrazzjaw kalija u biex ikonna rispett ta' sovranità tal-Istati membri jiena ovvjament se nilsa ħafna emendi għal din il-bażi ta' xogħol tant serja biex kif attent biex attent kif biddel l-affarijiet fal dik li huwa rapportaġġ kienem ħafna suġġetti fuq l-ambjent u fil-qafas ta' din il-missjoni bżon il-Komissjoni te konsulta l-Istati membri u ovvjament ma taġiċix kontra l-parir tagħhom u kull derba li l-Komissjoni tkun tista' tieħu l-atti delegati Nishti illi kemm jista' jkun tikkonsidra l-pariri tal-esperti mħatrin għal kull stat membru nixtieq ukoll il-Parlament Ewropew u l-Kunsill il ikunu jista automatikament benefikaw minn l-ummin ta' erba xhur biex joħorġu bl taħħom tagħhom lil dawn il-lat delegati mingħajr ma jkun neċessarju illi saqsu estensjoni tal-iskadenza minn tnejn sa' erba' xhur. Issa fuq l-atti ta' implementazzjoni nixtieq nattira l-attenzjoni tagħkom fuq il-garanziji previsti l-proċedura tal-eżami Fil-fatt ħaġa tajba li nfakru li din il-proċedura tigarantixxi l alti ta' implementazzjoni ma jistgħux jiġu adottati mill-Kummissjoni jekk ma jkunux f'konformità mal-pariri tal-Kumitat li kollu fiħdanu rappresentanti tal-Istat Membri u nixtieq namenda test biex il-konfidenzjalità ta' ċerta informazzjoni provduta mill-Istati membri lill kommissjoni tiġi rispettata. Per eżempju, ma stax miex il-Kommissjoni li hemm bżonn trendi pubbliċi dak li huma per eżempju il riċiklaġġ tal-bastimenti mill-Istati membri, din deċiżjoni hija fidejn l-Istati membri. Grazzi ħafna. Uh, thank you. Lilek, ma nara l li t il-kelma mela nista' nagħlaq fuq dal-punt. Anzi nagħlaq il-lista ta' kelliema. għan nagħti l-kelma l rappreżentant tal-Kummissjoni, is-Sur Debġenio. Grazzi ħafna, Sinjur Naċċe, u nofsnajt tajjeb il-kulħadd, grazzi l rapporter u x-shadows għall-introduzzjoni tagħhom u l-kontribuzzjonijiet tagħhom għal il proposta Jiena naħseb li l rapporter diġa introduċa l-ideja ta' din il- ta' din id-direttiva nixtieq nsemmilkom ċerti punti speċifiċi li għadhom taħt id-diskussjoni fil-kontesta ta' din il-proposta. Din hija proposta interna, m'għandix l-intenzjoni li tibdel partit sostanzjali tal-leġislazzjoni mandalan li toffri derogi tal-istrument SRD li issa sar obsolet f'daw l-ħar sena sentejn. Dan dinja parti bista pakket li għedin naħdmu fuq dwar regolamentazzjoni aħjar u aħna del-waqt fil-fat f'Ġunju issa u pjantazzjoni li għandu perspettiva iktar wiesa fuq ir-rapportar u l-monitoraġġ fuq il-kwistjoni dwar kif nistaw nużaw aħjar l-informazzjoni li kollna aċċessibbli u kif nissimplifikaw fej possibbli bilan illi ninformaw aħjar li ċittadini imma kon nagħmlu użu aħjar għal teknoloġija moderna u għahna kontenti niddiskutu tal-pjantazzjoni li jkopri il-wisa kollu tal-leġizlazzjoni tal-ambjent mal-Kumitat Envi meta jasal il-wad. Għal dil proposta apposta niġbidilkom l-attenzjoni fuq ir-relazzjoni ta' dil proposta ma' negozjati li għaddejjin f'dak li għandu xaqsam ma' il-leġizlazzjoni dwar l-iskart u anka il-leġizlazzjoni dwar eh, l-Emission Trading Scheme, l-ETS U importanti li nsibu soluzzjoni f'dawn il-leġislazzjoni biex nidderogaw bisħiħ din l direttiva tal-SRD. Edin namlu progress tajja fi diskussjoniet ma' l-Kunsill, ma' l-Presidenza Maltija, unnek kienem kwistjoni wahda li kienet li ġibtet l-attenzjoni ta' diskussjoni li ir-regoli ta' tranzizjoni għal Ship Recycling Regulation, ir-regolament dwar il-riċiklaġġ ta' bastimenti <clears throat> fl-istima l-istati membri kienem instabet soluzzjoni eleganti, nadifa li għattiġi għattiġi diskussa, skadenzi differenti, maqsamna mal-parlament, mal-komitat envi, paper, permista paper fej aħna rridu insibu legalment soluzzjoni iktar intelligenti minn dik li kummissjoni ħarġet bija. Naħseb dawn huma tliet kwistjonijiet li għad għandhom bżonn l-attenzjoni grazzi l rapporter għax xogħol diġà twettaq u kniħdu pjaċin komplu naħdmu bil-qrib miegħu u lill-Parlament nirringrazzjawh tal-li qed jippruvaw biex insibu kompromess mal kemm jista' jkun mal tliet istituzzjonijiet biex il-benefiċċji ta' dan l-eżerċizzju ta' housekeeping nista' jintem kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna lilkom. Grazzi. U issa lura għal rapporter jekk jitkellem. Osor ħafna nixtieq nirringrazzja eh, li rapportez u li xadu rapportez għal-interventi tagħhom u jiena ovvjament lest biex naħdem fuq l-emendi tagħhom u naqsam magħhom eh, u mal-Kummissjoni il-kunċett ta' housekeeping. Irid fisser housekeeping, iġifieri mhux riformi kbar u nbidlu eh, dar imma housekeeping, iġifieri xi tip ta' manteniment u għalhekk aħna nibqaw nibqgħu f'dan il-kuntest ma tenġu għal dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna. Ippermetu li li l-iskadenza l-emendi huwa 6 ta' ġunju fl-11. Nifutaw firdan l-embi fl-envi fl-11 ta' lulju. U bekk nalqu fuq dal-punt u naddu għal dak li jmiss fuq l-agenda li huwa skambju ta' opinjoniet mal kommissjoni fuq l-implementazzjoni ta' direttiva dwar il-ħsejjes ambientali. Nħanibda billi nagħti l-kelma li rappresentant tal-Kommissjoni Ewropea, Isur direttur. Signor għandek il-kelma. Issur Gil Gantle. Grazzi, ġa, naf li għandi xiftit żmien għax il-mod organizzat b'dan il-mod, ma fess l-ewwel nixtieq nurikom daqxej video illi juri l-effetti ta' ħsejjes għal-ċittadini li fil-fatti qassar b'mod tajb is-sitwazzjoni u li jagħmilha possibbli għalija biex norganizza dak li għandi xi ngħid. Jekk tippermettu li mela jista' jibda l-video. We've got sound. be a movie without the noise. Yes. <laughs> Irrid tkun hemm il-banda sonora wkoll. Jekk ma jaħdimx. Okay. So it's part. So it was an explicit way, as you say, to show that when there is no noise, it's... Uh, Meta ma jkun jkunx hemm ħsejjes ikollok kwalità ħja tal-ħajja ċajta din. Mela l-lura, forse nistgħu naddu għal prezentazzjoni Grazzi ħafna, mela. Xtaqt ningrazzjakom ukoll għal għas-seba rapport fuq din id-direttiva. Dan ir-rapport ġie għattat fi 13 ta' marċu 2017 skont il-leġislazzjoni u għadu fer u opportunità tajba biex namlu bilanċ veru ta' situazzjoni li għanna bħalissa. din id-direttiva ta' ħsejjes tal-ħsejjes ambientali u kolleda fil-kun test tal-program tal-Komissjoni u analiżiti li hemm allura rapport huwa wieħed komprensiv fuq dan is-suġġett. Suppost dan il-video kellu jurikom il-ħsejjes ambientali huma huwa prinċipalment ir-raġuni għaliex konna l-istress fuq il-bniedem. Dan ħareġ mill-ħu u skont din l-organizzazzjoni juri hemm pista Mart f'dawn il-ħsejjes ambientali li huwa tieni biss fil-kobor tiegħu fil-tniġis fl-arja. U fil-fatt ħsejjes huma l-iktar l-iktar ħaġa li, li ma nagħtux kas tagħha imma li fil-fatt hija t-tieni l-iktar importanti. Issa għandna din it-tabella li turi li ħafna ċittadini affettwati u l-Aġenzija Ewropea tikkonsidra li iżjed minn 100 miljun ruħ fl-Unjoni Ewropea u affettwati b'mod serju għal livelli għolja ta', ta storbju għand twassal għal mart kardiovaskulari, eccetera u dan u parti mill-effetti permezz għal eh, eh, livelli oli ta' ta' taħsejjes u ħafna nies mietu minħanka minħabba dan il-livell oli tal- tal u dan joħroġ mill-WHO mill ħu F'dan il-seba program ta' azzjoni ambientali aħna marbutin li naqsu b'mod sinifikattiv il-tniġis permezz ta' u taħare u li nelsqu aktar lejn il-livelli rakkomandati mill-ħu. Nishtiq infakkarkom fil-qosor xini din id-direttiva. fil fatt id-direttiva titta sessja u tiġestixxi il-sejjes ambientali. U jrid tkun hemm mappjar ta' ħsejjes minnaħa tal-Istat Membri u jridu u jridu eh, jippjanaw l-azzjoni. Memx esklużjoni ta' valuri tal-limiti u miżuri preskritti. Aħna natu eh, idea ġenerali u jridu natu lo flessibilità l-Istati Membri imma daw mhux biss jinkorporaw id-direttiva f-leġizlazzjoni tagħhom, imma jridu jippreparaw eh, map noise, noise mapping u pjantazzjoni. Xi stat membri għamlu progress tajjeb, imma situazzjoni hawn illum turi li b'mod ġenerali l-implementazzjoni ta' direttiva għadha mdewma. In-nisa joqogħdu lura milli implementawa. Dinja ta' tħassib għax kif spjegajna imma ta' affarijiet li sejrin il-qoddim, imma fċerti pati ta' leġizlazzjoni l-ikbar kwistjoni li għanna fuq l-implementazzjoni ta' direttiva hija id-dewmin li qed ikollna bħala mapping u pjanitazzjoni. Fil-fatt kif tistgħu taraw fit-tabella li ħad tkun fidejkom għad għanna nieqes madwar 20% ta' noise map u 50% tal-pjanijiet Di eh, hija ta' tħassib kbir għalina. Qed nippravaw naraw ir-raġuni għal għadi u li nistgħu ngħidu għaja li xsejjes qatt mi priori u qatt huma priorità. Kulħadd huwa konċernat bi kwistjonijiet ta' xsejjes ma mta niġu għall-azzjoni din ma tkunx priorità speċjalment meta jkun wasal żmien għall allokazzjoni u risorsi finanzjarji. L-implementazzjoni tkun imdewma, rridu naraw jekk id-direttiva ixtajba biex tiġi eh, eh, imħadma. U l-evalwazzjoni li għanna juru għal rizultat kbir ħafna bħala konsultazzjoni għan nizet elf paġna dokumenti u nistgħu nikkonsidraw li direttiva kif inhi. Tista. Tista. Diġà twassal għal għal numru bita għanijiet imma għandha tiġi riveduta. F'dak għandu xjasemma exposure ta' ħsejjes fl-Unjoni Ewropea u li l-ħsejjes u maħazina s-saxħa, e, allura hemm relevanza kbira f'din il-leġislazzjoni. <clears throat> biex konna approċ komuni kontra ħsejjes u biex nizviluppaw leġislazzjoni ta' informazzjoni ta' sorsi għanna minna progress tajjeb u koll e, biex Eh, nissuġġerixxu metodoloġija komuni biex nimmeppjaw il-ħsejjes. Din waħda mill-isfidi li għandna qoddimna, di tirrappreżenta pass kbir importanti l qoddim għal leġislazzjoni ġdida u biex nimmiraw sew eh, l-attivitajiet tagħna meta nħarsu lejn l-ispejjeż amministrativi tal li hija waħda mill-iktar problemi li qed nifaċċjaw li tfisser li namlu Eh, noise mapping u planning, eh, pjuttost il spizi baxxa 18 il ċentezmu kull abitant biex konu preċiżi. Issa l-analiżi li twetta biex naraw il-ratio bejn il-benefiċċji il-benefiċċji li jiġu minn asta ta' benefiċċji minn nuqqas ta' ħsejjes u l-ispiża u rajna li ditati 30 eh, darba iżjed allura hemm benefiċċju kbira l-azzjoni. To summarize, what's Għalek, biex nagħmel sintesi tal-evalwazzjoni u dik li tallimna illi eh, ibqa' tibqa rilevanza u aħna ħadimna mal-Istati Membri biex nipprobaw intejbu dawn il-veduti approssimativi u nikkonsidraw illi l-miżuri Eh, jistaw ikun effiċenti ħafna. Imma nixtiequ nirregolaw fuq livell Ewropew jekk tassew nistgħu nuru xi valur miżjud u għalhekk l-evalwazzjoni uriet illi nistgħu niżguraw eh, trattamenti ndaqsa l-operaturi biex jikkompeti u jkun hemm leġislazzjoni illi turi ġifieri hemm valur miżjud fuq livell Ewropew u jkun żbal illi nħallu l-istat membri illi sviluppaw il misuri stess tagħhom mingħajr ma jkun hemm kooperazzjoni ma' fostum. Imma hemm bżonn ta' iktar sforzi biex iġu implementati u niżviluppaw linji ta' politika tagħna. Qabba mnala permettina nippreżenta l-azzjonijiet li identifikajna għal snin li ġejjin fuq level tal-Kummissjoni Ewropea l attenzjoni ta' illum l l-għunet naħdmu mal-Istati membri u kol fil-kuntest ta' l-ambjent u l-implementazzjoni ta' revizjoni biex ntejbu l-implementazzjoni l-iktar tħassib naħat għana kifat dan jinkludi u koll inħeġu l istat membri li jużaw fondi disponibli, fondi Ewropej biex implementaw il-mizuri hemm numru ta' possibilitajiet ta' fondi oriġinali u fejn kien hemm prioritajiet ukoll pereżempju l-iskart u l-ilma, imma koll għall-iżvilupp ta' infrastruttura pereżempju. Nixtieq ukoll naħdmu mal-Istat membri biex niprovdu linji gwida, skambji ta' arfin, ta' veduti, l-aħjar prassi u nimiraw dawn l-attivitajiet ta' riċerka speċjalment tal-ippjanar urban. Għanna bżonn nużaw aħjar id-data, l-politiki ta' trasport u nipenjaw ruħna mal-partijiet kollha interessati biex niddiskutu l-aspetti speċifiċi ta' din il-politika fuq il-CSU. Nikonkludi hawnhekk u ngħid illi bdejna naħdmu Dan il-qasam u kanzana konferenza fl-24 ta' april xieħut minnkom kontribow għal din il laqaw waħna mm, grati ħafna b'dan l-interess minnaħat tal-Parlament. Tatna l-possibilta li kuna miktar eh, għarfin u fuq il-ħsejjes u bdejna niġbru li dejat mill-partit kollha interessati kif nistgħu nimmaniġġaw aħjar il-ħsejjes ambjentali biex nippruvaw nsibu ekwilibrju bejn trasport li għandna bżonn u il-benessri illi tinfittxu. Walek dawn huma l-aspetti ewlenin tar-rapport li xtaqt naqsam magħkom u ovvjament jiena kuntent illi kolli l-ewwel reazzjonijiet u kummenti mill-membri tal-Kumitat Envi. Grazzi. Thank you very much for the presentation, Director. Grazzi ħafna tal-prezentazzjoni sta' nisidan il-kollegi tiegħi biex jieħdu l-kelma huma. L-ewwel net is-sur Dortman. Iva nixtieq nirringrazzjak Sinjura President. Jiena sibt illi dan kien eh, intervent interessanti. ħafna l-politika fuq l-SES ambientali ma jitfissirx biss miżuri attivi, imma wkoll prevenzjoni biex hekk niżguraw ruħna illi ma jkunx hemm daqshekk per pereżempju il-vetturi, il-trakkijiet, l-ajruplani. Diġà kien hemm sviluppi reċentement u f'qasam fejn naħseb illi tassow hemm lok għall-azzjoni huma il-ferrovije speċjalment dawk tal-merkanzija. il fat Eh, il-vaguni per eżempju jimxu bil-mod wis, xoħot minnom u ma' odma 40 sena u iktar mill-trakkijiet, mill-lorries u għalek dan nifisser illi għanna vaguni li għamlu ħafna sejjes fuq il-binarji u ma minna xejn hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa biex naqsu l-emissjonijiet tal-ħsejjes ta' dawn il-vaguni u hemm bżonn inneħħu dawk li għamlu Nishtiq Nixtieq insaqsi l kommissjoni se jindirizzaw din il-kwestjoni eh, tal-ferroviji u tal-ferroviji u tal trains l-iktar tal-merkanzija, is-Sinjura Dalin. Um, u grazzi u koll il-Kommissjoni ta' dik il-prezentazzjoni. Musta noqot nirrepeti ħafna mill-figuri interessanti li ġew prezentati, imma per eżempju, jekk wieħed iħares ukoll lejn il peace tal-mart mill-istorbju ambientali fl-Ewropa, reċentament dan kien stmat li jiswa 1.6 miljun snin ta' ħajja b'saħħitha li jintilfu f'sena waħda f'żoni urbani fil-vant tal-Ewropa. Interessanti kienu l-figuri li prezentati l-Kommissjoni u għandi numru ta' mistoqsijiet relatati ma' dan. Per eżempju, l-Kommissjoni fost affarijiet oħra qalet li kienem it-tardjar fl-implementazzjoni. Fej jidħlu il-mapping u anke fejn jidħlu il-pjanijiet tazzjoni. Tista forsi l-Kommissjoni tina ftit aktar dettalji forsi daħlet fil-profond dwar xetu wassal għal dan li tardjar minnaħat tal-Istati membri biex ikunu indirizzati anki mux sempliciment meta wieħed ħares retrospettivament imma anki meta jħares il-qoddim biex naraw kif dan li tardjar jista' jiġi indirizzat. Punti huwa li l-Kummissjoni fħim minnhom qalet li wieħed mill-lanijiet tagħha huwa li l-Istati membri ifittxu fondi tal-Unjoni Ewropea għall attivitajiet relatati. Imma ftit qabel qalet li l-istorbju u l-impatt tiegħu qatt ma kien identifikat bħala priorità jekk nibqgħu bis-sitwazzjoni li l-istorbju qatt ma jkun identifikat bħala priorità, kif il-Kummissjoni qiegħda taħseb li tista' b'xi mod tinteressa lill-Istati membri biex ifittxu fondi tal-Unjoni Ewropea biex jindirizzaw propju din l-ixu u jekk kienxem identifikati raġunijiet għalfejn l-istati membri sal-ġurnata tal-lum iħossu li l-istorbju u l-impatt minn l-istorbju mhuwiex meqjus bħala priorità. U t-tielet punt u tal-aħħar Jina nemmen li jekk inħarsu lejn il-ħtieġa li jinnaqsu l-istorbju mis-sors, allura l-iktar inizjattivi long term li jistaw ikunu sinifikanti u anki effettivi, anki minnaħa ta' spejjes cost effective ġifiri, jistaw jittihdu biss fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Jekk is-sorsi tal-istorbju, u smajna uħut minnom jissemmew hawnhekk bħal vetturi, l-aeroporti, railway tracks, etc., ikunu regolati mill-Unjoni Ewropea bħala parti mis-suq intern tagħha. F'dan ir-rigward fejn qegħdin bħalissa um, biex verament nindirizzaw l-istorbju mis-sors bħala parti mill-suq intern tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much. Uh, Madam Dornan. Grazie ħafna l-Onorevoli Dornano. Grazie ħafna, Signora President. Sur direttur, l-istati membri għandhom l-obbligu ili delimitaw u jħarsu dawn iż-żonon kalmi. Imma domin sostanzjali ġi reġistrat Fil-fat, l-istati membri jtizommu l-lura mill-li jihdu deċizjonijiet għax għandhom ftit informazzjoni fuq in-natura reversibli u għalek l-għol mistoqsija tijaj ija din nishtiq nkun naf kemm id-delimitazzjoni ta' zona kalma hija flessibbli jew irreversibbli. Jekk iż-żewġ indikaturi ta' ħsejjes LN u LDN u miex effiċenti ma nikonsidrawx il-perturbazzjonijiet per eżempju meta jgħaddu il-trains kif eh, għadna jew eh, l-ajruplani u għalhekk dawn il-perturbazzjoni jistgħu jkunu ta' spiss ikollhom impatt negattiv fuq is-saħħa per eżempju għax ovvjament nisma jkun ma per eżempju jorqdu kif attint u għalhekk niġi mistaqsija mistoqsija tiegħi. Skontok, hija rilevanti li nipprevedu indikatur addizzjonali illi ikejjel dan it-tip ta' ħsejjes li jaslu għax kważi 90% tal-persuni vittmi eh, ta' esposizjoni eċċessiva għal ħsejjes eh, joqdu f'dawn l-agglomerazzjoni ġifieri fil-bliet u għalhekk l-Unjoni Ewropea aħna nixtiequ li jkollna spazju strutturat u eh, anki għal dak li huwa Trans European Network għax dan ifisser ħafna ħsejjer su għalhekk niġi għall aħħar mistoqsija tiegħi huwa possibbli illi norbtu dan il-modell ekonomiku ma' ġlieda effiċenti kontna it-tiġnis li jiġi mill-ħsejjes. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek, Signora Pirak. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena għandi mistoqsija speċifika brabta mal-sejjes u t-nġis liġi mill-sejjes. Nistaw naraw dan it-nġis ta' sejjes liġu mill-festivals minn dawn il-festi eh, għanna ħafna fl-Olanda, eh, ħafna ħsejjes, ħafna festivals, ħafna eh, etniċis anke għat-tambur tal-bidnejna tajjeb għall-irħula jiva naċċettaw imma il-level tal-ħsejjes kemmu oli kemm huma decibels li jistgħu idoqqu l-mużika dawn huma ħsibijiet li ġewni f'moħħi. Ja, tak fu Onorevoli Ines, grazie ħafna, President. Is-Sinjura Awken, Iva, tajba, Tajb ħafna il bdejna niddiskutu fuq dawn il kwissan anke din hija direttiva. Jina kont Eh, MP dan danisa u fl-1980 kena diskussjoni intensivi ħafna fuq l innovazzjoni tal-aeroport ta' Copenhagen u aħna rajna dawn iċifri ċifri drammatiċi. U kien hemm rakkomandazzjonijiet imma ħadd ma rispettom u dak illi ma konċ naf kien illi jekk nżidu baxar decibels qegħdin nirdoppjaw il-ħsejjes u għalhekk huwa importanti ħafna fejn nifissaw dawn il-limiti u għalhekk nixtieq inkun naf kemm l-istati membri diġà għandhom regoli fuq il-ħsejjes. Ġifieri dak estern u kemm għandhom rakkomandazzjonijiet għal dawn il-limiti u nixtieq ngħid ukoll li f'xi punt aħna għandna bżonn naraw dawn l-spazji pubbliċi u dawk interni. Fid-Danimarka wkoll kellna diskussjoni fuq il-ħsejjes ehm, li li tfal danizi u ma esposti għal-jom dan huwa taħsara kemm għat-tfal u kemm għall-adulti li edin f'dawn il-kmamar flimkien mimlin ħsejjes u għal-daqstant għanna bżon naraw iva anki l-ħsejjes fil-bini stess ġifiri internament u għanna bżon naddu leġislazzjoni fuq il-sejjes esterni u kol. biex hekk umbat inkunu nistgħu mbagħad niddiskutu l-sejjes ta' ġewwa għax ma' dubju ta' xejn ikonna ħafna problemi tas-saħħa billi aħna qegħdin ngħixu dawn l-ispazji ta' ħafna ħsejjes mhux biss ma kunux nistgħu norqdu imma wkoll dan jinterfirxi fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna meta jkunu imqajma u lek għandna bżonn ta' iktar informazzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea għandna bżonn ta' standards minimi għal sejjes fejn ngħixu u fejn eh, norqdu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna President. Veru illi ta' spess aħna eh, tkellimna fuq eh, din il-problema ta' tniġġis, mill-ħsejjes, Eh, tanta ħsara s-saħħa pubblika kif intqal, imma naħseb illi issa aħna rajna ma minna diagnosti, imma ma tantx definejna li huma li suppost tkun il-kura u għamilna kartografija tal-ħsejjes fl-istati membri, imma ma kienx hemm eh, l-azzjoni biex nipprovaw naqsu dan it-tniġis mill-ħsejjes u għalhekk l-ol mistoqsija tiegħi hija din kif nistgħu mill-att legali ta' sanzjonijiet, ġifiri ta' inforzar. X'għandha fidea l-Kummissjoni Ewropea eh, lejn l-Istati Membri li għandhom xie dan id-domin u l-Kummissjoni Ewropea tixtieq tagħmel rikors għal dawn il-miżuri jiena u kol bħal kollegi oħra jiena mħasba ħafna fuq it-nġis mill-sejjes, per eżempju, joqtlu il-tfal għandhom il-helmet siba ma nafu illi l-industrija suppost tiżgura ruħa li jkun hemm ġestjoni tajba ta' dan etniċiżm il-ħsejjes imma u l-każ se jkollna ġenerazzjoni ta' żgħażagħ illi u se jkunu niqsin msieħ mħabba għax ma ħadux il-miżuri tajbin din nitkellmu kol fuq it-nitċis u kol meħsejjes fil-bnijiet għandna kem tkellimna fuq l efficienza enerġetika fil binijiet u għalek mżon obbligaw illi kunem miżuri meħudin ta' per eżempju izolament mill-ħsejjes u għed nuru illi il-tniċis tal ħsejjer jiġu minn ħafna sorsi differenti u leġislazzjoni orizzontali forsi ma tkunx effiċenti bizzejiet u għanna bżon illi konna strumenti li kunu eh, differenti skont is-settur li kun ikkonċernatu għalek nixtieq inkun naf il-Kommissjoni Ewropea x'taħseb. Uh, thank you. Uh, merci, Madame Grostet. Uh... Signor Grostet ġejna fit mim il-lista, mawx iktar interventi. Noddu l issur Gantile. Sabiex xie. Okay, thank you very much. Uh, Grazie ħafna. Jina pjuttost sodisfatt li għaw tant interess għalix sissa kont il-pozizjoni l-inqas minn xar imma li skoprejt U kif ivettet l-istorbju mux fuq qdim nest fuq il-lista u għawa traskurat u koll. Din waħda mit tweġibiet l-ewel tweġibiet li xtaqt eh, n-ressa qdim il-sinjura dalli. Jina maċċi li aħna naħsbu li mandiġ tkun fuq qdim net fil-lista, jiddispeċina li nivalwaw il-situazzjoni kifini fi żmien meta l-autoritajiet, speċjalment dawk il-nazzjonali li jagħmlu għażla, speċjal fil-fatt il- privileġġ tal aspet tal-istorbju, l-istorbju dejjem qisu dejjem l-aħħar fil-lista. Nasbu l-affarijiet għandhom jinbidlu u nittamaw li anke grazzi għal rapport u dibattitu l-affarijiet jinbidlu. Ma stajniex nippreżentaw aħjar eh, l-istrument li qed nużawsa biex nissensibilizzaw il-kulħadd. F'termini ta' prevenzjoni, mod partikolari l-impatt fuq il-ferroviji nfakkarkom il-direttiva kif inhi forse b'dispeċi li ma hija għodda li għandna dispożizzjoni tagħna palissa l evalwazzjoni tindirizza biss l-istorbju minħabba trasport. Iġviri, l-avjazzjoni, ferroviji, toroq, trasport, fuq toroq, kif ukoll emissjonijiet ta' storbju industrijali. Ġifiri, mhux jaffetwa wis affarijiet senswiża. Fuq il-ferroviji hemm leġiżlazzjoni speċifika li lin mid-direttiva qafas hemm ukoll numru ta' għodot illi ntużaw u ġew żviluppati fl-aħħar snin mill-Kummissjoni mod partikolari minn Digi Move. Jekk nieħu l-eżempju tal-ferroviji fil-fatt, illum hemm direttiva li la hemm mill-2012 illi titkellem fuq l-introduzzjoni ta' Texas Access Charges u fil-fatt jistabilixi modalitajiet li jiġu segwita l-applikazzjoni li wieħed ikollu jħallas għal effetti ta' storbju l għawet mezz nistgħu nużaw sabiex nindirizzaw il-problema. Dibattit ieħor li se jkollkom fil-ġejjieni għandu jitratta wkoll l-istorbju pal wieħed mill-aspetti njada biex diskussja punti ġifiri jem numru ta' miżuri li ħadna fil-qasam tal-ferrovija nkalza biex nipruvaw nħedġu l-istati membri ta' biex jorganizzaw il-retrofitting ta' vaguni għal ferroviji u aħna nħossu illi mux bis billi n-sviluppaw inċentif għal retrofitting ta' vaguni bi break blocks nkunu nistaw nħallu pat u naqsu l-istorbju baxar decibels illi waħafna anka kif intqal minn xaħat minnkom. Pero nistanka nitkellem fuq leġi differenti li ġew żviluppati sissa. Dwar il-dewmin, hemm numru ta' raġunijiet li jistgħu jispjegaw il dermin kifedna nuqqas ta' priorita fejn allokaw il-rizorsi immanka kif rajna għal noise mapping l sfida trattaw nuqqas ta' konsistenza fl ta' data, nuqqas ta' koordinazzjoni, kif ukoll xi differenzi bejn il-pajjiżi li huma aktar ċentralizzati u l-pajjiżi li għandhom kemm potenza sabiex jindirizzaw limiti ta' ħoss skont ir-reġuni u hemmhekk hemm iktar bżonn ta' aktar koordinament U rajna li dinja problematika, dawn huma aspetti li jistaw jispiegaw id dimmin ma dan kollu naħseb illi raġuni prinċipali illi l-istorbju għada mux fuq dimnet fuq l-agenda fil-prezent qed nippruvaw nindirizzaw biss mhux biss permezz tal-konferenza u l-istrumenti li għandna dispożizzjoni tagħna ma anke billi niskanu l-istati membri fl-eżerċizzju ta' implementazzjoni ta' reviżjoni l istorbi semma diversi rapporti u qed niddiskutu anke mal-awtoritajiet nazzjonali sabiex nippruvaw nimxu l-qoddim u niksbu rizultati aħjar. Kif spiegajt? Anka mistoqsija ta' Sinjura Dalli fuq il-Starbju eh, Flying hemm leġislazzjonijiet differenti fuq livell Ewropew imma sa fil-konferenza reċenti rajna li mhux biss nistgħu nindirizzaw kwistjoni permezz ta' impunt dwar il-kwalità tat-toroq nafu li parti kbira mill-istorbju li ġej ġej mit-tajers mbagħad billi niblu biss il-kwalità ta' toroq nkunu nistgħu innaqsu mod drastiku parti mill-istorbju marbut ma' trasport fit-toroq. Imma għal darboħra hemm leġiżlazzjoni differenti għal tipi differenti ta' trasport. Għas-Sinjora Dornano. Nixtieq nirrispondi u ngħid illi perturbazzjonijiet huma dovuti fil-fatt l-iktar għal ferroviji u għal ajruplani. Imma ma kienx possibbli tassew illi niżviluppaw il-leġislazzjoni Ewropea naħba li huma ġifieri limiti mħabba s-sussidjarjetà. Imma bil-kontra hemm ċerti stati illi huma stess definow il-limiti ta' valuri fuq il-livell tal-istati membri stess u għedin qed qiegħed niċċekkja huma 21 stat membru illi stabilow waqfu valuri bħal dawn u hemm erba' stati membri illi waqfu miri illi mhumiex obbligatorji. Għal l-istorbju li jiġi għal ħsies li jiġu eh, ta' spiss u ma mhumiex kostanti għal dawk li huma l-installazzjoni industrijali maħna nabżon naraw mill-perspettiva kostanti kif qalet ukoll Onorevoli Grostet. Ġifieri direttiva tal-lum titratta l-problemi strutturali u ma titrattax il-problema tal-istrabilista jieġi għaxem per eżempju installazzjoni industrijali li għedinem u li staw idum memmek iktar mill-li kun previst. U biex nirrispondi għall-intervent ieħor għal dawk li u l-ħsejjer s-sorbu li ġi per esempio ħata kuljum fil-viċċinat tfal għan naseb fil-pajjiżi kollha huma xi ftit eh, komplikati x'imdaqiet imma u koll dak li ġi mill-festivals u għed anke fil-pajjiżi kollha ta' l der waqt l-istaġun magħna, dawn il-punti kollha għandna bżonn narawhom mill-ottika mill-perspettiva ta' sussidjarjetà qed tipprova tqarreb lill istat membri mill-att strutturali imma sta wkoll l-awtorità nazzjonali anki lokali li jieħdu deċiżjonijiet fuq eh, ħsejjes istorbju li stajġi wkoll minn ċerti bliet pereżempju wkoll dovut tat-turiżmu u għal-fat illi per eżempju innis eh, jibqaw tard fil pjazzet tal-irħula. Issa fuq il-delimitazzjonijiet ta' zoni kalmiva dan huwa suġġett illi fil-fatt huwa kumpless stal l-istati membri l-autorit nazzjonali li jieħdu dawn id-deċiżjoni dawn il-miżuri il il miżuri Imma dan hemm bżonn ikunu msejsin fuq in-natura stess tal istorbi ġifieri ma naħsibx li hemm bżonn li jkun hemm ġifieri razzjonijiet eh, li hemm bżonn imorru lura, imma la derba niggvernaw dawn is-sejjes hemm bżonn ukoll jkun hemm il-possibilità li l-awtoritajiet ukoll imorru lura u jbidlu l-istatut ta' żona. Mbagħad politikament ma nafx la derba eh, tiġi dikjarata żona kalma ma nafx jekk tistax tmur lura kif kienet Issa fuq il-fatt li l-bliet huma iktar sottomessi l-istorbju veru imma ma nistawx ma ngħidux ukoll li istorbju kostanti li huwa lan dan ta' direttiva nikkonsidraw fl-aħħar mill-aħħar dak li se japplika wkoll f'reġuni illi eh, mhumiex pereżempju jkollok teġeveġi firri trejn eh, li jaġel ħafna u jagħmel ħafna storbju wkoll jiena pereżempju jekk nieħu l-eżempju Eh, tal-belt tijaj, l-ajruport ta' Lyon Franza huwa fil-kampanja imma nista' ngħidlek il l-veċinat huwa problema eh, kbira daqs l-ajruport ta' Brussell hawnhekk qed nibed ftit mis-suġġett imma insomma ekku. Issa fuq il-kwistjoni tal-festivals naħseb eh, rispondejt fl-istess waqt din hija xi ħaġa li ma mhux aħniex nittrattawha bħala leġislazzjoni Ewropea issa, imma għal dawk li huma l-istati membri u korrispondejt fuq dawk li kienu ħadu l-miżuri, aħna nistennew li istati membri bom eh, dawn il-miżuri u nixtiequ organizzaw l-iskambju ta' esperjenzi eh, fost l-istati membri biex hekk l-istati membri jkunu jistgħu juru illi hemm il-possibilità li jgħaddu għall-azzjoni iktar forsi minn li ħasbu. Nala biex nirrispondi għal Onorevoli Gross Tet kompli bil-Franċis, jina naqbel mija kelli va hemm il-potenzjal aħna minna biss, pero erno għadin triq u kulħadd irid jerfa' responsabilità tiegħu u eh, jaħdem. ġinuma l-sanzjoniet dawn huma tas-soltu ta' meta jkun hemm ksur fil-qafas tal-leġislazzjoni Ewropea billi memx għan jew mira definiti ma nistawx nikkonsidraw da kollu imma dak li u għal minn issa li sati membri juru l-impenn tagħhom permezz tal fat li adottaw il-pjaniet ta' azzjoni mhux biss li kun hemm analiżi vera eh, reali fuq l-istorbi imma pjan ta' azzjoni. Issa fuq it-nġis eh, meħsejjes mill-istorbju fosti iż-żaza minn ċert biex eh, ngħidilkom uh, għax namur ħafna festivals, imma jina sorprisi li ġenerazzjoni eh, li hija iktar żgħira minn tar qed ħares il-widnehom pereżempju jkollhom dejjem xi ħaġa li tista' timblokkalhom l-istorbju u għalhekk dan kien ma kienx il-każ forsi eh, fil- eh, sebajnijat u tmeninijat iva nistaw namlu imma da stal l-autoritajiet nazzjonali għax dan ma jqax taħt il-kappa ta' direttiva fuq il-binjiet iva, fil-kas tal-binjiet iva hemm miżuri li nistgħu nieħdu anki fuq it-tniġis industrijali u nitolbu illi jkun hemm sorveljanza segwitu moti minaħa tal-istat membri biex innaqsu dan it-tniġis u hawnhekk ukoll aħna qegħdin fuq il-frontiera bejn dak li jista' jkun taħt il-kappa tal-Unjoni Ewropea u taħt il-kappa tal-istati membri u l dinja waħda mill kwistjoni tal nobson intrattaw fil-snin li ġejjin. Kif qed jagħmel dan ir-rapport? Grazzi. Thank you very much. Um, grazzi ħafna għal prezentazzjoni tiegħek, grazzi kollegi. Bek ġejna fit tmien dan il-punt fuq l-aġenda tagħna. Nistgħu nkomplu biskambju ta' opinjonijiet mal-Kommissjoni fuq suġġetti differenti. Il-punt li jmiss huwa dwar il-furjett fil-pakketti ta' prodotti farmaceutiċi Nibdew bil-Komissjoni permezz ta' Olga Solomon, is-Sinjur Olga Solomon. Jekk jogħġbok, grazzi. Grazzi Signor President, grazie tal-istedina. Għan prezentalkom il-rizultati. I wait for my presentation to be on the screen. Nistenna li l-prezentazzjoni tiegħi tidher fuq il-screen sa qudiemkom. So um, I will present you the results of the commission. Nippreżenta r-riżultat tar-rapport tal-Kummissjoni fuq is-sommarju tal-, -tal Eh, informazzjoni tal-prodott fuq il folietti fil-pakket, informazzjoni ma' prodotti farmaceutiċi għal pazjenti u liħor għal professjonisti fil-kura tas saħħa Il-Kommissjoni ġiet mitluba mill-Leġislatur, il-Parlament Ewropew u l-Kunsil sabiex jippreżenta rapport ta' nuqqasijiet fis-sommarju ta' karatteristiċi tal-prodott fil-foljet fil-pakket u kif nistgħu ntejbu l-affarijiet sabiex nwieġbu għal ħtiġijiet tal-pazjenti u l-professjonisti fis-settur. Il-Kommissjoni kommissjonat żewġ studji, wieħed studju fuq il-ħidma tal-foljet u l-SMPC tal-prodott eh, medicinali u studju ieħor li jeżamina l-valur tal-informazzjoni ċentrali illi tiżdiet mal foliet u l-SMPC tal-prodott medicinali dawn iż-żewġ studji saru minn kontratturi esterni mill-Netherlands Institute for Health Service Research u l-Università tal Leeds. Matul eh, l-istudju kien hemm survey estensiv fost il-partijiet interessati u fl-aħħar tal-istudju kien hemm konsultazzjoni mill-Istati Membri fil-Kumitat tal-Farmaceutiċi u l-kummenti tal-Istati Membri ġew eh, inklużi f'dokumenti ġew pubblikati mal-istudju tal-Kommissjoni u l rapport. Biex nispjega kemm xejn informazzjoni x'tinvolvi, kifet qabel, l-ewwel qed nitkellmu fuq informazzjoni għal pazjenti kif tintuża l-medicina b'mod korrett sabiex l-medicina tintuża tajjeb, it-tieni il-folijiet, informazzjoni għal professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa, u tnej li huma għamelu kontenut tal-informazzjoni inkluża f'dan il folijiet huwa deskritt f'mod dettaljat fil-leġiżlazzjoni. Iż-żewġ pakket ta' informazzjoni jiffurmaw unjoni mal-marketing eh, tal-prodott u l-autorizzazzjoni tal-marketing ma tistax tibdel informazzjoni, trid evalwazzjoni mill-korpi nazzjonali, autoritajiet, regolaturi jew l-Aġenzija għal Mediċinali Ewropej għal mediċini autorizzati ċentralment. Il-rapport evalwazzjoni xtana. Il-rapport mill-Kommissjoni Testa ġi adottat f'Marzu 2017 u tressa qoddim il-Konsil u l-Parlament Ewropew u rapport jisħa fuq ċertu rakkomandazzjonijiet fuq kif intejbu u nwieġbu aħjar rispettattivi tal-pazjenti u professjonisti fil- eh, skonda kritina l-ġizzazzjoni prezenti. Niġi sa rakkomandazzjonijiet. L-ewwel rakkomandazzjoni kienet li jablok għal titjib mod partikolari tal-foljet illi jimmira l-pazjenti aktar mill-SMPC fil-fat. Il-rapport jgħid illi jista' jkun hemm per rigward ta' kemm jifhem pazjent u kemm l-informazzjoni tkun ċara u anka l-lingwaġġ li jintuża xi kultant huwa kumpless wisq u l-layout u tfassil mhux dejjem tajjeb eh, mfaċli biex inqara. It-tieni rekomandazzjoni titratta il-linji gwida illi għanna palissa sabiex nimplementaw fil-prattika xtandu timvol, xandu jinvolvi il-fuljet ta' informazzjoni. rapport jgħid illi hemm ta' xogħol fil-ġejjieni fuq il-linji gwida dwar il-fuljet kif ukoll l-SMPC sa ċertu punt. U dan sabiex insolvu xi problemi diversi oqsma bħal għandu xaqsmu ma' kem l-informazzjoni tista' tinqara, id-daqs, il-spacing u l-layout ta' din informazzjoni. U rapport jgħid ukoll illi nistgħu nikkonsidraw aktar flessibilità għaliex fil-preżent għal din informazzjoni kollha hemm tip ta' template li tiġi riveduta minn grupp li jevalwa il-dokumenti fl-Aġenzija għal-Mediċini u fil-faġġi konklus jista' jkun hemm iktar flessibilità fit-template b'rabta ma' ċertu mediċini. Imbagħad, messaġġ ieħor b'rabta ma' linji gwida li x'aktar se jkun hemm bżonn raffinament tal linji gwida għal dak traduzzjoni sabiex meta dan il-fuljet jiġi tradott fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea ma nitilfux is-saħħa tal-lingwaġġ li tintuża biex bekk ma jkollniex informazzjoni li tintilef fit-traduzzjoni. It-tielet rakkomandazzjoni titratta l-involviment tal-pazjenti fl-iżvilupp ta' din informazzjoni. U r-rapport jisħa l-involviment tal-pazjenti fit-testjar ta' din informazzjoni tal-foljetti importanti ħafna l-inputs mill pazjenti matul il-proċess u l-metodoloġija suġġerita għandhom jitjiebu. Il-rapport jgħid ukoll għan nikkonsidraw ir-rekwiżit sabiex il-proċess ikun iktar interattiv u morru lura għal l-informazzjoni dwar il-prodott aktar ta' sikwit u niżguraw il-versjoni aktar żviluppata ta' informazzjoni tal-prodott tkun it-testijat aktar il-qoddim Madonna kollu rridu nkunu konxi li dal proċess ta' testjar ta' informazzjoni mandux id-dewa mizzejiet aċċess għal mediċini, speċjalment għal pazjenti li kollom bżonn, u ma jkunx hemm eh, dewmin fl-awtorizzazzjoni tal-marketing ta' prodott u m'għandux anke joħloq piżit fuq l-industrija. għanna jkollna soluzzjoni pragmatika. Brabta mbagħad ma' raba rakkomandazzjoni hija skambju tal-aqwa prassi, l-evalwazzjoni konkludiet l-eżempi użati eh, fuq informazzjoni jistaw jikunu rekomandati minn regolaturi l-industrija possibilment permezz ta' pjattaforma li tkun aċċessibbli għal kumpaniji l-għażla ta' dan la din l-eżempju għandha tkun bazata fuq l-evidenza għandha tkun ikkonsidrata bir-reqqa. Il-ħames rakkomandazzjoni titratta il-possibilità ta' format elettroniku ta' din informazzjoni l-izviluppi ta' media soċjali u l-media elettronika, impressjoni, sabiex ikonna l-SMPC u l-informazzjoni dwar il-prodott mod elettroniku rapport jindika illi dan ikun utli ħafna, ma fl-istess ħin irridu niżguraw il l-verżjoni fuq il-karta tkompli teżisti. Mhux biss minħabba li dan huwa obbligu legali fil leġizlazzjoni preżenti, imma wkoll għaliex qabel ma nissostitwixxu l-furjet fuq il-karta, irridu nkunu ċerti illi l-informazzjoni tkun disponibbli għal pazjenti kollha mill-gruppi kollha u skont li tajiet kollha. U din l hemm opportunitajiet li l-informazzjoni tkun inkluża fl-SMPC u fil formazzjoni dwar il-prodott tal-mod li jkunu parti integrali tal-kura u pazjenti u professjonisti jkunu formati b'mod elettroniku <coughs> għal kollinkwa tibdil fl-SMPC il-xol esploratorju għandu jkun eh, komplementari għax xol illi jsir mill-Aġenzija u għanna nsegbu involviment illi jinvolvi kol il-partit interessati. Part importanti u kol potenzjal illi konna sezzjoni fuq informazzjoni ċentrali fl-SMPC u l-fuljet. Dan ġi studjat fi stadju separat u urejna illi fil informazzjoni ma mish inkluża fil-ġużin prezenti ir-riżultat kien illi hemm bżonn aktar esperjenza u evidenza minħabba l-fatt li jista' jkun utli illi l-pazjenti jkollhom din informazzjoni u anka professjonisti għad dispożizzjoni tagħhom imman tassib illi pazjenti li ħarsu fid-dettalji l-informazzjoni tal-prodott jistaw jitilfu din eh, dan il-vizzju biex l ekku jaddu bissa l-informazzjoni ċentrali. Li ħareġ mill-istudju kien illi jemżon inħarsu lejn dil-kwistjoni f'aktar dettal u naraw jekk il-benefiċċji ta' inklużjoni ta' formazzjoni ċentrali ta' din ix-xorta jelib xkull inkwa riskju. Iġifieri qed nitkellmu fuq xi ħaġa li jisuq il-aktar studju fl-istess ħin. Il-Kummissjoni għandha pensa biex tħares lejn dan kollu. Kenna kwistjonijiet jandam għandhom xjaqsmu ma kena mistoqsitanzi brabta ma proġett pilota fuq informazzjoni ċentrali u ninsabu f'diskussjonijiet fil-fatt ma kollegi oħrajn fl-Aġenzija għal-Meġittini sabiex naraw kif dawn jistgħu jkunu integrati f'xogħol li ġa qed isir sabiex intejbu informazzjoni dwar benefiċċji u riski, informazzjoni li tingħata lill professjonisti u l-pazjenti. Da xogħol qegħdin inħarsu lejn informazzjoni ċentrali tistax tkun inkluża fis-sommarju tal-rapport evalwazzjoni IPAR li hija disponibbli eh, għal eh, kulħadd fil-waqt li fil-preżent hemm xogħol għaddej sabiex nivverifikaw illi informazzjoni ċentrali tkun inkluża fis-sommarju. Minn dan nittamaw illi niksbu evidenza u informazzjoni fuq dan jista' jiġi u koll fil furiet Nittamaw li konna aktar provi, evidenza fuq dan minn fi li ġej. Finalment sabiex nagħlaq fuq il-passi li jmiss. Qed nagħmlu fuq l-implementazzjoni flimkien mal-Aġenzija l-Mediċini. Aħna konċi li sabiex nipproċedu b'dan hemm bżonn ninvolvu wkoll il partijiet interessati rilevanti, organizzjonijiet tal pazjenti, eh, rappresentanti l industrija professjonisti, regolaturi nazjonali u kollinkwa parti relevanti oħra li trid tiġi konsultata f'dawn eh, dal-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Thank you very much. Uh, I have a couple of uh, colleagues. Dej xi żewġ kollegi oħrajn? Illi xtiequ jitkellmu nibdew bis-sorriż. Grazzi. President, xtaqt nirringrazzja l rappreżentant tal-Kommissjoni l-introduzzjoni li tatna. Ħareċċar illi ċertu affarijiet ma li diskrivomx mod b'saħħtu biżejjed fir-rapport, hemm problema rridu nindirizzaw, hemm problema fl-pakkett L-idea hi li jkollna informazzjoni aħjar disponibbli għal pazjenti. Imma l-problema ċentrali hija dan il-paroli fil-vojt, din il-krim tekniku li jintuża li jista' jinftiehem mill-espert imma l-informazzjoni trid tkun xi ħaġa illi tagħmel sens għal pazjenti. L-informazzjoni edemmek sabiex niżguraw li f'termini legali kumpaniji jkunu koperti ma stawx jitfittxu l-qorti. Imma l-sip hemmhekk ma stax inqara faċilment u rapport tal-Kommissjoni huwa ċar. L-esperjenza prattika tiegħi hija ċara wkoll u esperti konfermali l-ġimgħa li għaddiet li hemm diversi pazjenti li l-qas biss joqogħdu jaqraw din informazzjoni jarmuha minnu fiha li xi komplikata wisq imbagħad hemm tipi differenti ta' pazjenti illi eh, jitħasbu ħafna fuq effetti sekondari li rridu jissemmew għal raġunijiet legali illi mhux biss jarmu l-pakket u l-informazzjoni manka l-mediċina. Rajta tiġri bajnija. U irridu nagħmlu xi ħaġa fuq dan ukoll. Għanna bżonn ta' metodoloġija illi tagħmel disponibbli l-informazzjoni importanti b'mod illi jista' jinftiehem mill-konsumaturi. Hu l-eżempju tal-antibiotiċi. Ħadd mandu jieħu l-antibiotiċi minn riċetta u m'għandekx tajt Ara, qabad toħu waħda minn dal-pinnoli. Jekk inti tieħu l-antibiotiċi, trid tieħu trattament kollu, l-kors kollu. Ovvjament it-tabib se jgħidulek dan? l-spizjar u kol. Imma kollega tkellem dwar dan uh, fuq dan uh, u kol xikultant t-trepil ġaġa 76 darbiet biex timti. Imma insomma, fil-fuljet ta' informazzjoni affarijiet li ikunu ċari. Aħna minna proposti hawnhekk fil-Parlament u hawnhekk uh, xtaqt nikkritika l-Kommissjoni rrid tweġiba deċenti. Mhux biss krim ġenerali. Tiftakru li l-Kommissarju dalli ħafna insew fil 2012 kena jitra li kienet tajt li ħanirċievu rapport mill-Kommissjoni fejn se jkun hemm rakkomandazzjonijiet. F'Marzu 2017 rċevejna rakkomandazzjonijiet u mir-rappreżentant tal-Kommissjoni xtaqt apoloġija u mhux ġiba tajt għandna biex nagħmlu le kaxkartu saqajkom fl-2012 wettuna dan, fl-2013 ukoll u ksibna risposta biss fl-2017. U xattunna, tunna li hemm problema rridu ndirizzawa, inna ngħidulkom dan mill-2012. Jew se tgħidulna din mhux problema serja, jew hija xi ħaġa illi għandhom jiedu responsabilità għal istati membri. Jekk qed ngħidu li hemm problema rridu ndirizzawa nkella l-affarijiet ikollhom jimxu l-qudiem b'mod aktar imħaffef. Jekk ngħaddi issa żewġ punti aktar speċifiċi, ejja nirriflettu fuq dawn il-possibiltajiet elettroniċi. Per eżempju, medicina sekostatika u medicina oħra illi trid tiġi amministrata u hawnhekk hawn xi tip ta' differenza fi sitwazzjonijiet qed nitkellmu f'xi ħaġa importanti ħafna f'każ ta' pazjenti li għandhom l-età Punt ieħor importanti hawnhekk il-pożizzjoni tal-Parlament hija ċara. Il-Drug Fact Box. Naħseb il din għandna nħarsu liha b'mod kemm xejn aktar attiv. Xi kultant informazzjoni essenzjali ma tkunx hemmhekk għaliex tintilef fil-paroli fil-vojt. ċertu stati membri ta' nġa jaħdem, fl-Stati Uniti s-sistema taħdem tajjeb, issa l-periklu il-linnis ma taqrax il-fuljet sal-axħar. U dan huwa periklu. Għaliex kolħat, jekk ħadd ma jaqra l-affarijiet sal-aħħar jista' jkun hemm problemi li nkunu realistiċi, limitaw l-affarijiet se jkun diffiċli jsir dan, ma dan kollu irridu nippruvaw nagħmlu xi ħaġa għaliex il sitwazzjoni prezenti, hija sitwazzjoni li ma t tissodisfa il ħadd. Għaliex il foliet huwa biss baħar ta' paroli li ħadd ma jifem. Eh, Grazzi, Sinra Grostet. Grazzi ħafna, President. Mela, bħal Peter Lisa se nibda billi nirringrazza l-Komissjoni u najt Iva tajjeb li kien hemm preżentazzjoni dan ir-rapport imma kif qal Peter Lisa ilna nistennuh u qed jasal tard ħafna. Imma l-menu għanna l-konklużjonijiet illi ġeneralment jistaw ikun sejħulhom pozittivi, qed nara li hemm hawnhekk partijiet li tejbu ħafna imma għal u kif ukoll għal dawk li ma l-avviżi li sta huma iktar faċli wieħed jaqrom. Qed nara li kummissjoni deċidiet illi tkompli bil-ħidma tagħha lejn l-armonizzazzjoni għabbażi tal-aħjar prassi li jeżistu ġifieri qbadna triq tajba. Naħseb illi l-aħjar l-iktar sforz għanna bżon namlu għan fuq it-tip u biex eh, aħna kemm jista' jkun inxerru din l-informazzjoni għal dak li huwa sintesi tal-natura tal-prodotti għal ovvjament professjonisti f'dan is-settur għandhom l-esperjenza waqt il-pazjenti stess għandhom son ta' informazzjoni illi tkun kemm jista' jkun sempliċi ċara kemm jista' jkun u ovvjament norbot ma' dak li qal Peter Lise għax hemm ħafna problemu jiena stess xettika fuq il-bżonn illi ndaħlu taqsima ġdida ta' informazzjoni importanti biex nidentifikaw kemm jista' jkun malar il-messaġġi essenzjali. Wis nibsa illi qegħdin nitkellmu fuq nivell ta' informazzjoni addizzjonali illi se jikkomplika eh, dawn il-livelli differenti minflok namlu sintesi jew sommarju għalhekk maħniex qegħdin bi semplifikazzjoni mixtieqa. Nixtieq ngħid ukoll jidir li li huwa indispensabli illi niżviluppaw il-format elettroniku u id-fit ikun hemm sinerġija fuq il-karta. U naħseb illi l-Komissjoni għamlet uh, saħqet fuq dan il-punt u tajab għamlet Imma, per esempio, l-introduzzjoni ta' eh, mistoqsijiet u risposti, per esempio, fuq l-etikettar jew fuq il-pakketti stess, fuq sit internet jew applikazzjoni jew informazzjoni jew servizzi addizzjonali illi jistgħu jkunu disponibbli. Tajjeb, iva din opportunità, imma għanna bżon naħsbu illi qatt l-pazjenti, forsi eh, anzjani, illi se dejjem se jkollhom rikors għal avvis eh, bil-karta, ġifiri bil-kitba, u għalhekk hemm bżonn din informazzjoni tkun kemm jista' jkun sempliċi u ċara. Grazzi. Grazzi lek ukoll is-Sur Dofman kjoġbu. Grazzi ħafna il-mistoqsija tiegħi hija skont ma dawk li qalu ta' qabli il-punt speċifiku tal-lingwaġġ ir-rappreżentanti tal komissjoni messu biżbiss messitu biżbiss fuq dak li qalet jiena minn minoranza Ġermaniża li ngħix fl-Italja. U għal ħafna snin aħna konna din nitolbu biex dawn il-furetti ta' informazzjoni jkunu bil-Ġermaniż ukoll. Għax ħafna minn nis li jgħixu fir-reġuni ma jefmux taljan. U di mish relevanti bis-salina fir-reġjun fejn relevanti u wkoll għat-turisti li vjaġġaw għal Spanja, Portugal, fuq vakanza, rridu jixtru xi mediċina u ma jifmux xtaj, xajt il-furjett għax il-lingwa tkun fil-lingwa tal-pajis li kum mibjuħ U kummissjoni komissjoni tkellmet fuq il-fatt il inti tista' tmur fuq l-internet u tipprova ssib informazzjoni hemmhekk. E, All right, jekk mux għatik tajba, anka fil-pakkett ma jid memx miktub fejn tista' ssib it-traduzzjoni tal-fuljetti. Forsi għandna bżonn xi tip ta' paġna tal-internet li tista' tidħol fiha li kollok bżonn li tkun tista' tara lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea żgur li l-pazjent m'għandux joqgħod il-Google jaħ Irid ikun ċar mill-informazzjoni fuq il-pakket tal-mediċina fejn jistaw jisibu dik l-informazzjoni. <clears throat> Dak li Pitaliza kienet jgħid li għandek parti għall-informazzjoni, parti legali tal-informazzjoni. U jekk int interessat fid-dettall legali ta' dak kollu kemm tista' imma jekk informazzjoni għal pazjent inti jista' jkollok eh, dan eh, ipprintjat fil-lingwi kollha u fl-Ingliż. U jekk inti għandek minoranzi eh, daqsxej importanti eh, bħal mem fl-Italja, tista' tipprintjah bil-lingwa ta' dik il-minoranza. U kif għal Pitaliza ma tistax tipprintja l lingwi kollha ovvjament, għax inkella fuljet tisir ktieb ma tkollok informazzjoni ċara li tkun ta' rilevanza. Fatt ta' lingwi u jina naħseb il-pazjent jiġi servu tajjeb hekk. Grazzi l-kellim li jmiss. Onorevoli Dornano, grazzi ħafna President. Iva, fil-fat, il-rakkomandazzjoniet tal-Komissjoni Ewropea għal dawk li huma l-avviżi biex ikunu iktar faċli li wieħed jaqrom iktar ċari huma interessanti imma dawn huma għannijiet fuq medda twila ta' żmien u l-iskadenzi ma ġewx mafqin u għalhekk nixtieq inkun naf il-fażijiet li qed antiċipa l-Komissjoni Ewropea biex ittejjeb dawn l-avviżi regolamentari fuq dawn il-mediċini, speċjalment meta l-Komissjoni Ewropea tixtieq tibiddel il-linji gwida li jesistu fuq eh, kemm dawn l-avviżi huma faċli wieħed jaqrom kif ukoll fuq it-tarif eh, fuq eh, il-pakketti u anki il-fatt li hemm nuqqas ta' ċerezza dawn huma affarijiet li aħna ma nixtuqhom xu għalhekk x'imdaqqiet dawn l-avviżi. Laqas biss hemm ġerarkija li jom, laqas hemm l-importanza u meta suppost joħduhom u għalhekk hemm bżonn ta' proposti għat tip tal-informazzjoni li huma relativi għall-effetti mhux eh, mixtieqa ta' dawn il-mediċini għax hemm mediċini illi eh, m'għandekx bżonn riċetta u eh, ġibu magħhom problemi daqs li kieku u ma dawk illi u ma motija mill-tabib u l għannu bżon naraw dan l-aspet u kol, specialment għall-antihistamines. Thank you very much. Now, Madam... Grazie ħafna. Is-Sinjura Solomon għalik lura biex tirreaġixxi għal dak li ntqal hawnhekk. Grazzi ħafna ħafna. Aħna nifmu l-importanza ta' dan rapporti ta' rapport. U nixtiequ li li naraw iżjed fuq fuq dak li ħareġ minnu rapport dwar il-punti ta' Dr. Lisa fil-fatt ta' fu intom aħna għandna fimna mal-analiżi tiegħu fuq l-informazzjoni iktar importanti din ta' drug box information. Il-Kummissjoni ma dak li ġibanna mir-rapport huwa li dik l-informazzjoni tista' tintuża u tkun taħtieġa għal pazjent. Imma tafu wkoll kif qal id-Dr. Lisa irrid ikollna analiżi iktar kritika ta' dan għax jista' jkun dan jista' jfixkel informazzjoni oħra fil-fuljet tal-pakket li huwa li jkun ta' importanza kbira l pazjent Allura lissa l-analiżi li qed nipproponu mm, fiħdan l aġenzi ta' Mediċina Ewropej qed inħarsu lejn informazzjoni li huwa importanti għal professjonisti tal-għajnun ta' dawk fis-saħħa u għal pazjenti koll. għax aħna anke jekk indaħlu din informazzjoni rridu nagħmluha tajba. Rridu nagħmluha tajba biex nkun nafu x'tip ta' informazzjoni li tkun hemm biex tkun adattata għal mediċina imma tkun adattata għal pazjenti kollha u tista' verament tgħin il-pazjenti u mhix tħalli lura ċerta informazzjoni importanti oħra. Iġfri għandna bżonn iżjed studju, elementi oħra u biex xogħol li għaddej mal-Aġenzija tal-Mediċini Ewropea ikolna iżjed elementi għal dan. Dr. Lisa sema per eżempju l-antibiotiċi u dan u eżempju, per eżempju, fejn għandek diversità tal-antibiotiċi u hija kategorija ta' mediċini fejn iktar informazzjoni tista' tiddaħħal fit-taqsira għal mediċini oħra, allura rridu inġibwa tajba għal kategoriji differenti, għal ta' medicini, għal ħtiġijiet differenti, għal pazjenti differenti rridu nistudjaw iżjed x'tip ta' informazzjoni għandu jkun hemm u tkunx tajnuna għal pazjenti dwar il-komprensibilità ta' del u l-aċċessibilità tal-lingwa u kemm tkun utli għall-pazjenti u għall-utenti, ir-rapport juri dan huwa wieħed mill-problemi tal foliet tal-pakkett, illi l-lingwaġġ mhux dejjem ikun faċli biex inqara. Allura din analizzaw il- dillan li din informazzjoni kollha u għadha mill kwistjoni li ħarġ u punti li ħarġ mir-rapport huwa li testjar tal-informazzjoni tal prodotta tal-walideja li din informazzjoni wkoll tkun ittestjata mill-pazjenti. Il-kumpaniji għandhom obbligu li jagħtu testjata informazzjoni ta' testjar u jkun hemm involuti l-pazjenti fi żvilupp iktar tard tal-pakkett. Allura fil-pulijiet il-pazjent jittestjaw fil-fatt il-fuljet tal-pakket biex kunu żguri li l-informazzjoni tkun utli ħafna u tkun mifhuma minnhom. kif qed jiena fil-preżentazzjoni meta niġu għat-traduzzjoni ta' din l-informazzjoni għanet nħarsu ma l-Aġenzija biex nagħmlu xi soluzzjoni possibbli jkun hemm biex it-traduzzjoni ikt imtejba. U u biex l-informazzjoni li tkun fil-lingwa oriġinali tiġi maqluba fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea. Qed inħares lej il-kwistjonijiet b'mod pożittiv fid il-kwistjoni imma rrid ikollna rridu nifmu aħjar x'in il-problema u x'informazzjoni għandha ndaħlu hemmhekk. Jiena naħseb li l-istess kwistjonijiet tqajmu mill-MEP Sinjura Crosset, Allura, Iva, il-kwistjoni ta' lejja ieħor ta' informazzjoni kif tqajjem mill-Onorevoli Grostet hija xi ħaġa li għandna nistudjaw fuq digitalizzazzjoni iva ħarsu lej soluzzjonijiet li informazzjoni elettroniku tkun aċċessibbli. B'mod li tkun faċilitata faċilment imma mhux se tneħħi il-post ta' fuljet fuljet eh, bil-karta għal dawk li ma jkollhomx aċċess għal medja elettronika. Dwar l-mistoqsija tal-Onorevoli Dorfman fuq il-lingwa hemm xi ħtiġijiet tal lingwa fil-leġislazzjoni preżenti li biex din l-informazzjoni tkun aċċessibbli uffiċjali tal-pajjiż. Dan japplika l-iktar għall-istati membri biex jiffaċjaw għal kwistjonijiet ta' minoranzi, l-informazzjoni għandha tiġi mifhuma minn nies kollha li jgħixu f'dak il-pajjiż fejn hemm il-prodott. Fl-istess ħin biex l-informazzjoni tkun aċċessibbli fil-lingwi kollha tal-Unjoni Ewropea għat-turisti, Eh, mhix possibbli fiżika u mod ieħor biex kun hemm il-lingwi kollha f'dal fuljet tal-lura fl-aħħar. <clears throat> Għal l-aħħar mistoqsija fuq qed nara xejn noti tiegħi. Informazzjoni fuq il-lingwin kif qed din inħarsu lejn it-traduzzjoni kif suppost Issa, dwar l-aċċessibilità tal-informazzjoni eh, tal-prodott fil-lingwi kollha xi ħaġa li rid nikkjarifika hija hemm taqsira li huma aċċessibbli għal prodotti ċentralizzati fuq websites tal-Aġenzija Ewropea Mediċina u anka fil-website tal-Kummissjoni fejn din il- daw il-prodotti jkunu aċċessibbli fil sessini ma li rridu nżommu f'moħna li ħafna mill-autorizzazzjoni t-sir fuq livell nazzjonali u zgura li eh, anka fuq websites nazzjonali teżisti din informazzjoni. Fuq l-aħħar punt dwar il side effects l-informazzjoni tagħhom qiegħda dan il-prodott din l-informazzjoni tkun ittestjata fil-fuljet gruppi ta' pazjenti jaraw dawn il-fuljetti, jipprovawhom din informazzjoni għandha tiġi attestjata matul il-proċedura kollha biex bekk il-prodott taħħari ikun faċilment jista' jiġi nqara u mifhum mill-pazjenti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kien hemm mistoqsi oħra mis-Sur Liża imma fil-qosor malajr, mbagħad weġiba fil-qosor. Jien għandi żewġ punti oħra x'nagħmel għax innaf li għandna kwistjonijiet oħra x'naqraw. Il-rappresentant tal-Kummissjoni ma tkellmitx skont eh, bil-ħin, allura nixtieq jista' jiġi mniva jew le. Il-Kummissjoni tħoss li għandha tagħmel skuża meta rapport erba snin tard u tistgħu tikkonfermaw li x-xogħol ħajjitħaffefna issa tweġiba malar mill-Kummissjoni. Iva, aħna kellna problemi bl-istudju bl-affarijiet. Il-Kummissjoni mhix kuntenta ħafna meta nħorġu tard bir-rapporti. Nistgħu niskużaw tal-li ir-rapport ħareġ tard Nikkonsidraw li huwa rapport importanti ħafna, hemm ħafna obbligi oħra, din ħaslija b'mod serju, żdwar l-iskadenzi, aħna diġà f'kuntatt mal-kollegi fil-Aġenzija Ewropea ta' Mediċina u għet nfittxu soluzzjonijiet prattiċi. Ma nix il-Komissjoni mix qed tippjana li tiġi lura fuq eh, fu revizjoni tal-leġizlazzjoni Għallu qed nippruvaw fil-fatt indaħlu dawk ir-ramandazzjonijiet b'mod sustantiv fih dan ix-xogħol li għandna bħalissa fl-Aġenzija Ewropea tal-Mediċina u fil-leġislazzjoni għandna bħalissa maħna fiduċjużi nisson wet u ħafna dan dawn il-limiti, issa dwar diskadenzi qed nagħmlu l-mutana, imma ikolli nitlobkom eh, tippruvaw tifmuna għax għanna edin f'perjodu fej kemm l-Aġenzija tal-Mediċina kif ukoll il-Kummissjoni imħabtin bil-Brexit u edin kwistjoni ta' prioritizzazzjoni imma nixtiequ eh, eh, ninformawkom li diħa tibqa' punt prioritarju. Anka rakkomandazzjoni tal-Aġenzija Ewropea tal-Mediċina li kif joħroġ mir-rapport tagħhom. Grazzi, kontu veru osra. Issa għanna punt numru dissa għanna fuq it ta' CAP u nat il-kelma l dg Agri. Għandek il-kelma. It-ħaddir tal-politika agrikola komuni. Grazzi ħafna nofsinari nofsinhar tajb il kulħadd jiena llum nixtieq nippreżentakom l-istat eh, dak li huwa itħaddir il-greening. ħaddir il-greening, fil-pak. Sentejn wara it-waqif tiegħu fl-2015 se nuża prezentazzjoni PowerPoint u nibda din il-prezentazzjoni u nfakkar l-ewwel net il-qafas politiku fejn hemm din introduzzjoni tal-greening u mbagħad nitkellem fuq ir-riżultati ewlenin u analiżi fil-fond eh, ta' dan it-ħaddir u mbagħad wara se nitkellem fuq lat delegat għal dak li huwa l-tħaddib biex nkunu nistaw nirrispondu l-ewwel eh, lezzjonijiet li tal-limna umbat nala bxi klim ta' konklużjoni l-ewwel punt huwa importanti nfakru illi l-greening u għafqafas politiku ġdid li għandu bħala għan il-promozzjoni ta' agrikoltura aktar sostenibli fl-Unjoni Ewropea u berrida illi naslu għal tlet għanijiet li huma marbuti ma' xulxin nejnu l-produtturi biex adattaw sistemi ta' produzzjoni tagħhom għal sfidi l-ġodda soċ-ekonomiċi, ambjentali u territorjali u mbagħad niskuraw sostenibilità fuq medda twila ta' żmien u potenzjal tal-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea billi salvagwardaw risorsi naturali li ddependi fuq il-produzzjoni agrikola u ntejbu l-impatt ambjentali tal-attività agrikola. Kif mela? L-ewwel net naraw l-strumenti ewlenin tal-pak biex inkun nistgħu nżidu ma' trasparenza ambjentali, riċerka agrikola u l-introduzzjoni ta' pagamenti ħodor favur l-ambjent, ġifi dak li qegħdin taraw baħdar ċar fuq il-slide huwa il-fattur promotur għax aħna daħanna dawn il-pagamenti favur l-ambjent ġifir rispett tal leġislazzjoni Ewropea u għajnuna ambientali li huma ehm, lejn dan iżvilupp u għalhekk hemm daw it-tliet prassi illi benefikaw l-ambjent u l-klima u l-biċċa kbira ta' territorji agrikoli tal-Unjoni Ewropea illi għandhom bħala appoġġ dan is sosten u eh, miżuri eh, mhux obbligatorji favur l-ambjent ta' 25 ta' 26 ta' territorju agrikolu. Dawn il-passi agrikoli huma tlita e ġifiri il- il- il-merat permanenti mħabba l-ħasna tal-karbonju, id-diversifikazzjoni tal-ċuħ tal-raba, ġifiri biex intejbu l-kwalità tal-ħamrija u l-introduzzjoni ta' zoni ta' fokus ekoloġiku EFA, Ecological Focus Area, f'5% ta' dawn eh, tal-territorju ta' kull razzet bla biodiversità biex u biex intejbuha. L-introduzzjoni tal-greening scheme eh, dan bbażi ta' żewġ reviżjonijiet mill-2015 biex nivalutaw l-ewwel effetti, l-ewwel reviżjoni. Jikorrispondi għal Greening Review, ġifiri wara l-ewwel sena ta' implementazzjoni u rispondi għal impen tal-Kommissjoni ta' April tal-2014 għad delegat fuq il-greening fid-daw ta' ċertu tħassib il-Kommissjoni għamlet din ir-reviżjoni wara l-ewwel sena u enfasizzat l-iktar il-problemi ta' piżijiet amministrativi, il-potenzjal fil-produzzjoni u l-impatt fuq in-nivell indaqs għal kulħadd bil-possibilità eventwalment jekk ikun neċessarju li jkun hemm tbidliet fil-lat delegat. It-tieni reviżjoni u eżami fil-fond ta' Marzu tal-2017 fuq il-territorji ehm, speċifiċi li talbu għal din il-reglamentazzjoni għal Marzu tal-2017 ġifiex xi ftit xhur ilu eh, ta' dak li huwa żoni ta' interess ekoloġiku biex intejbu minn 5 għal 7 fil-mija. U apparti l-informazzjoni ta' implementazzjoni dan ir-rapport ukoll impreżenta wkoll ħafna esperjenzi ta' dawn l-aħħar sentejn ta' impatti ambjentali potenzjali ta' din l-iskema għalek jek naraw l-ewwel ta' lezzjonijiet li tal-limna daw l-aħħar sentejn ta' implementazzjoni najdu illi forsi huwa għadna f'stadju bikri wis biex nivalutaw l-impatt tal-miżuri fuq l-ambjent għax aħna poġġejna l-green taħanna l-greening fl-2015 bl-implementazzjoni pjuttost reċenti għal dik li għal biodiversità, il-kwalità tal-ħamrija ma nistawx eh, nistmawa, imma hemm diġà ċerti elementi, per eżempju, Eh, dak l żoni li ma suġġett għal greening huwa importanti ħafna għax kważi 37% tal- għal 77% skużawni tal-żoni agrikoli u kollu ma suġġetti għal dan il-greening u għalek għaddin naraw u koll anke da il il-żar li huma eżentati imma dan ikopri l-produtturi illi eh, għandhom prassi favur l-ambjent u għand naraw illi eh, din iċ-ċifra hija tajba ħafna u turi l-importanza tal-greening biex intejbu il-pak fil-qasam ta' għanijiet ambientali. Mbagħad hemm elementi oħra bżonn ngħidu li 70% ta' eh, ta' din l-art illi jħadraw kollu kienu suġġetti għall-EFAs fil-2015 u 9% ta' ta' din l-art ukoll ġiet dikjarata bħala territorju ta' EFA u għalhekk disa fil-mija ħafna li lin mir-rata regolamentarja. Mbagħad l-aħħar punt jekk dawn il marat permanenti huma imħarsa fuq livell Ewropew, kważi 16% fosthom ġew dikjarati bħala eh, sensitivi mill-lat ekoloġiku u jibenefikaw minn protezzjoni partikolari u hemm proibizzjoni ta' attività fuqhom. Jiġifieri hemm impatt ambjentali b'saħħtu ħafna fuq dawn il-merat permanenti f'dawn iż-żoni li huma naturali. Issa għaw graf biex nuru ftit l-spazju u s-sem ta' zona agrikola suġġetta għal greening, ġifir din nitkellmu fuq 110 miljon ettari u għedin naraw Eh, li memx laqas biss stat membru li ma tax informazzjoni u li turi li skont l-importanza ta' strutturi żar u l-agrikoltura bioloġika f'dawn li stat membri għandhom na perċentwali li varjaw ħafna. Jekk naraw issa twaqif ta' dawn l ta' tal ifa u l-isħma għal kull stat membru, naraw illi dawn l ta' tal ifa għandhom 18 Eh, partijiet differenti hemm il-foresterija eh, dak l-art li huma bħala eh, terrazza u mbagħad għandna l-buffer strips għedin naraw kważi 90% ta' dawn il-territori ta' interess ekoloġiku li effejs għandhom tliet tipi ġifri l-ewwel net dawn il-ċuħ tar-raba u mbagħad il-buffer strips u mbagħad il-cash crops u koll għal u għalek għanna dawn it-tlet tipi ewlenin. Issa naddu għal rapport ta' Marzu tal-2017 u il-Greening Review da għaddi kan prezentajt il-rizultati dan il-rapport kellu pala għan l-impatt eh, ta' dawn EFAs u għabbazi l-iktar fuq xol ta' riċerka u ċ-ċentru ta' riċerka komuni tal-Unjoni Ewropea u din il-ħidma turi illi dawn il-żoni ta' EFAs jagħtu benefiċċji eh, pozittivi ħafna l-biodiversità kif ukoll għas-sistemi ekosistemiċi jekk ikunu l-pollination jew l-erożjoni pereżempju tal-ħamrija u dawn benefikaw ħafna skont in-natura tal-EFAs u skont ir-regoli tal-ġestjoni li gvernaw um, dawn it-territorji. U għalhekk jekk ridna nżituri illi eh, E, li FAs kollha kellhom impatt pożittiv fuq il-biodiversità huwa ċar ukoll l-elementi tal-pajsaġġ u dawn il-buffer strips ukoll juri l-impatt e, eh, ġifiri meta nitkellmu fuq il-catch crops kif ukoll kellu l-impatt l-iktar dajjef fost dawn li efas L-istess għal dawk li huma l-desigenzi ta' eh, jew kriterji ta' ġestjoni kien hemm impatt fuq eh, dawn li efas u hawnhekk nagħmel referenza għal tip ta' kopertura pereżempju tal-catch crops huma ferm aħjar per eżempju illi nkopru għom bċi fjuri eh, salvaġġi biex ikun hemm iktar biodiversità għanna bżonn ukoll nitkellmu fuq l-użu tal-pestiċidi li għandhom impatt dirett fuq il-performance ambientali ta' dawn li FAs. Oleg biex nala fil-qosor ħafna fuq dan ir-rapport ta' Marzu 2017 netkellem fuq żewġ elementi. L-ewwel element huwa ġibra tal-informazzjoni li turi illi eh, l-rata tal-EFAs u kważi doppju ta' dak li huwa mitlub mir regolamentazzjoni il-Kummissjoni ma tarax il-ħtieġa illi nżidu din ir-rata minn 5 ta' 7% din hija l-ewwel konklużjoni u għandna nir-rapport ukoll jenfasizza il-ħtieġa illi nħeġġu l-agrikolturi l-bdewa illi Eh, jużaw metodi li huma ta' benefiċċju għal biodiversità u dak li nipprovaw nagħmlu permezz tal-emenda l-għad delegata speċifika fuq il-greening li tajt liktar illi minnaħa waħda tipprova eh, tbiddel eh, dawn ir-regoli biex ikunu iktar faċli li wieħed jifhimhom, iktar faċli li wieħed jimplementhom speċjalment ukoll dawk l-EFAs u dan għandu bżonn jikontribixxi biex itejjeb kemm ikunu attraenti għal produtturi għal bdiewa wkoll u hekk intejbu wkoll performance ambjentali din il-politika tal-greening. Jekk naraw issa proposti ta' emendi għall-lat delegat għanna 14 il-miżura ta' simplifikazzjoni kif ukoll ta' titjib li huma antiċipati għall delegat fuq il-greening u għandhom bħala għan simplifikazzjoni ta' regoli li naqsu ir-riski ta' żbalji u neħija ta' nuqqas ta' ċertezza għall efas u għandhom bħala għan ukoll iktar flessibilità u ukoll biex jtejbu regoli ta' ġestjoni ta' dawn li e FAs biex hekk inżidu dan huwa punt importanti la performance ambientali ta' dawn dan l-istrument tal-greening. Po dawn iż-żewġ slides għandkom id-dettalji tal-14 il-proposta li ġew il ġifieri emendi għall-lat delegat u ma 14 il-kriterium, ovvjament minn nidħol f'dettall, ma nixtieq ngħid il-proposta illi l-iktar għajmet eh, debattu ta' xi dik l-iktar ambizzjuża li għandkom hawnhekk fis-slide fil-parti Eh, baxa e ġifiri proposta il pojbu l-użu ta' pesticidi għall-EFAs produttivi jew li staw ikunu produttivi, e ġifiri il- eh, il- catch crops kif ukoll dawn il-buffer strips fil-foresti fejn wieħed jista' jużom. L-aħħar punti Issa il-fażijiet li jmiss l-att delegat ġdid li jfissa regoli tal-greening dan l-att delegat ġi adottat mill-Kummissjoni f'nofs frar tal-2017 dan huwa qatt fejn itħul fis-seħħ huwa previst għal l-aħħar ta' ġunju tal-2017 jiddependi mill-skrutinju fil-Parlament Ewropew kif ukoll fil-Kunsill hu il-perjodu li ġidestiża wkoll għal erba' xhur, jiġifieri 15 ta' Ġunju u il-vot suppost ikun magri għada fit-30 ta' Mejju. U mbagħad eh, dħul seħ ikun fl-2018 għall istati membri illi jixtiequ jagħmlu hekk li huma interessati jkun hemm implementazzjoni fl-2017. U biex nikkonkludi, Sur President, nixtieq ngħid kemtejn u fuq il-bazi ta' informazzjoni ta' implementazzjoni l ewwel sentejn huwa ċar il-greening wera potenzjali importanti sostanzjali għal kopertura territorjali u spazjali. Tieni punt nixtieq ngħid illi dawn ir-riżultati preliminari għal performance ambjentali ehm, huma tajbin ħafna huma pożittivi ħafna niġi għat-tielet punt tiegħi però naħsbu li huwa neċessarju li ntejbu din performance ambjentali l-effiċenza ambjentali tal-greening biex inkunu nistaw ikonna leġislazzjoni aħjar u nejnu il-greening għal dawk il pagamenti diretti u dan fid-dawl ta' diskussjoni li se jkonna fuq il-pak u l-aħħar punt l-implementazzjoni ta' dan lat delegat huwa uh, fażi importanti biex inkunu nistaw ntejbu l-effiċenza ambientali tal-greening. Grazzi. Grazzi l-Kommissjoni minħabba nuqqas ta' ħin ikonna nilimitaw l-ħin għal minuta u nofs. L-Onorevoli Brandi, grazzi Sur President. Ma nax minn fi għandi nibda, imma għandi xi mistoqsijiet. Jekk l-ewwel ħaġa jekk taqra rapporti mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri huma kritiċi estrem estremi għas CAP kollu kemm hu biex nikwota fundamentally input-based u orjentati u biss lejn il-konformità mill fuq il-prestazzjoni fuq il-pagamenti diretti l-anijiet mumiex imnizlin ċari u laqqas l-impatti u l-indikaturi. Allura, hemm problema fundamentali bis-CAP. Normalment politika pubblika jkollna flus, niddeċiedu, xinu malanijiet tana, un bat namlu l-politika. Aħna unnek namlu l-kontra, għanna l fus naru kif nistaw e, e, e, unibnu politika biex nanfuqom. Daku li għalu, kellom xiajtu, diversi drabi l-ordi tal-awdituri, fl-istess ħin aħna naraw fil-rapport State of Nature għanna problema bid-diversità fl kultura tagħna. Ta kontet nisma, kontet nara ta' is-slajt tijak, i analizi kwantitativa ħafna għanna perċentwal ta' dan, ecc. ecc. Imma xinu l-impatt, riżultat ta' l-impatt, xi fisser dan? Illi forsi għanna nasbu għal xi ħaġa oħra x'mhijiex lodda tajba. Allura mistoqsi ġenerali tiegħi x'tip ta' studju se tagħmel kummissjoni biex bekk konna approċċ orjentat fuq l-output. Jiena ma nsib problema illi illi nofqu l-flus kollha li hemm CIP, imma basta nilqaw il-miri li jem fl-agrikoltura, etc. Grazzi, minuta u nofsa l-kalima li nis, grazzi ħafna. Nisok ta' fuq dak li ntqal qabel. Ovvjament jina segwejt il-dibattitu u naħseb għanna fil-pajjiżi kollha fejn għandna iċ-ċittadini kollha jaħsbu li aħna qed nagħtu flus b'xejn mingħajr talbiet u kondizzjonijiet u issa eh, għandna dan il-paragrafu limitat li jeffej u m'aħniex qegħdin nagħtu każ tal-kwalità imma tal-kwantità ma jenx dan għas situazzjoni drammatika ta' deteriorazzjoni ta' biodiversità fl-Ewropa. Jiena ġejmi pajis pajjiż li verament għandna ħafna eh, kampanja imma in-natura hemmhekk jaf irawis. wisq. Allura rridu nkun pożizzjoni li defendu dan l-ammont kbir. U nitlobkom li forsi tistaw, jekk ma tistax issa forsi iktar tard, twieġeb għal dar rapport li ġej mill-Bird mil Life u li rapport li ġej l-istutju tal politika ambientali biex bekk natu tweġi sħaħ. Jek, unisimaw fuq l-ambizjoniet li bijom nes u lejn il-kwalità u mhux lejn il-kwantità. Grazzi ħafna, grazzi. Is-Sinjura Miller, kjoġbuk, għandek il-kelma. Sinjura Miller. Grazzi tal-kelma, grazzi. Aħna smajna għal darboħra li l-agrikoltura flok ma jkollna 5% ta' IFAs e issa għandha 9% u l-prestazzjoni tagħha hija kważi doppju milli ħsibna. <clears throat> Dan juri li l-bdiewa huma perfettament li għandhom ir-rieda li jerfaw responsabilità tagħhom u jagħmlu xi ħaġa l-ambjent. U importanti ħafna għal dawn li FAs biex li ma jkunux organiċi bħala servizzi. Dawn l-uċuħ tar-raba, is-soja, etc. jina ġejja mill-Kumitat Agri fejn huwa tajjeb li għana dawn l-ġuħ raba fuq li l-art missa nafu li darbtejn iżjed ta' wisat e, wisa ta' art ed tintuża. Għalix għanna projbizzjoni ta' pesticidja u ovvjament rridu niproduċu ikel san u lan ta' CAP u għamnizzel ċar ħafna. Allora mistoqsija tiegħi din. Għaliex permezz ta' din miżura għandna jżid restrizzjonijiet fejn taġi implementa tal-sena. Naseb huwa ftit wis biex jinkun nafxinu l-impatt. Il-kalima li jmiss, grazzi. Grazzi ħafna, President, intqal ħafna mill-kellima ta' qabli, imma jena nixtieq immur lura għal dak li hu jidir li huwa importanti ħafna bħala bidwija jiena eh, mħasba ħafna eh, b'dan is sostenibilità tal-greening u għalhekk għandna bżonn eh, nwafqu dawn l-idejat tajbin folots għax nirpojbixu dawn il- Eh, prodotti fitosanitari hija ħaġa mhux loġika. Għandna bżonn li aħna ntuhom x'jieklu l eh, lin-naħal illi hija teknika li konsidrata bħala tajba ħafna fuq il-livell ambjentali u aħna il-bdewa sen eh, se jisiru skizofreniċi, eh, ma jkomplux nurtaw daw in-nies illi qed jagħmlu x-xogħol tagħhom u jafu kif jagħmluh. Intuhom iva u l-orjentazzjonijiet, imma eh, ħen naraw il-kwalità u mhux il-kwantità ta' dawk li jista' jkontribwixxi il-greening biex hekk nissemplifikaw miżuri illi ġew implementati tliet sinilu hawnhekk din simplifikazzjoni ma' komplessità għal-bdewa u għalek ħan wafqu għal din il-burokrazija u ma nkomplux nurtaw daw in-nies illi kuljum iqumu għal salarju ta' sew ta' miżerja. Grazie ħafna l-kelima li jmiss. Dank wel. Voorzitter, ik sluit me ma' għan. Grazie ħafna, President. Jiena naqbel bissieħ ma dawk li qalu ż-żewġ kellima li tkellmu qabli, qed nitkellmu fart illi hija fidejn il-bdiewa fil-prattika isir ħafna aktar minn dak li hemm rifless dawn il-kalkoli. Nista' nitħadded dwar il razzettijaj tiegħi għandna eh, għal anka bil-fjuri li ma toċ, però nipillu ankunu pożittivi. Organizzazzjonijiet tan-natura, dawk li rabu naħal u bdiewa, ħafna drabi għom kontra xulxin, imma rridu nħarsu lejn il-pak u kif nistaw nipremjaw l-bdiewa il huma lesti jagħmlu xi ħaġa tajba. M'għandniex ikon esperti mill-blit kapitali li jiġu fil-liqitana jdunna x'għandna nagħmlu mbagħad jikkalkulaw kull ċentizmu li jintefaq għanna nif unkomplu nġeldu l-interessi differenti kontra xurxin, għanna naraw li bdiewa jistaw jamlu sabiex jikontribixxu kif nipremjaw. Naħseb li meċin fitri id-dajba ma ximurru li l-min dan, Sur Dorfman. Grazzi. Il-rappresentant tal-Kommissjoni prezentalna dak li jasbu n-nis dwar il-tħaddir imma jidher li l-bdiewa ġew kemm xejn traskurati. Jekk tistaqsi l bdiewa dwar it tħaddir tirċievi lura stqarrijiet pjuttost interessanti. Jekk uffiċjali immorru fl-liq u jibdew ikejlu s-siġar u jibdew daħlu l-informazzjoni f'tabelli, il-bdewa ħafna drabi jisibu li din hija ħaġa bla sens. U anka fuq dak li ntqal fuq għatti delegati li dżu ħankun għadin nibdlu regoli wara sentejn biss. Partikolarment tal-pjanti tal-proteina fejn l-affarijiet mxew tajjeb u ma mill nibdlu għom tliet kwart tal-ħtiġijiet Ewropej huma importati, però xorta zidna l-ammont ta' u ċoħra ta' proteina fl-Europa. Għalfejn nirreblokaw dan eżattament. Irridu nkomplu niddependu fuq l-importazzjoni u nejnu bdiewa f'Arġentina u Brażil, jekk tridu nagħmlu dan, nagħmluh dan. Imma hemm bżonn strateġija protein Ewropea. Dak li għandna sissa mir sens. Mela, ma ktar kelima mawx mela naddu għal-Kommissjoni sabiex tirreġixxi 5 minuti. Merci, Monsieur le Président. Donc, Grazzi, President. Nirringrazzja l-kellima kollha l-mistoqsijiet tagħhom fuq l-implementazzjoni ta' dan ta' din l-iskema tal-greeding ta' tħaddir u l-emendi għal billiet fil-lat delegat. Nixtieq nagħti xi ftit tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet jew deklarazzjonijiet biex infakkar illi il-pak miex somma ta' flus nipprovaw nonfqu favur l-agrik ta' il bdiba imma huma linji ta' politika gbar fil-qasam eh, agrikolu għal ġestjoni eh, sostenibili ta' risorsi stess u l-ekwilibru territorjali u l-żvilupp sostenibli u għalhekk għandna din l-iskema u msarfa umbat bħala Eh, appoċ li l-bdiwa għall-attivitajat tagħhom biex jixissu aħjar li rtsitset tagħhom biex ikun hemm impatt aħjar fuq l-ambjent u biex jipproduċu prodotti agrikoli għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea huwa ċar li din hija politika bażi ta' miżuri biex niffaċilitaw il-ġestjoni u l-kontroll il ġestjoni u l kontroll ta' dawn l-istrumenti politiċi huwa ċar illi daw l-aħħar snin ipprovajna ndaħlu uh, eh, fatturi ta' effiċenza permezz ta' tieni pilastru kif ukoll is-sistema ta' kondizzjonalità. Din hija orjentazzjoni illi aħna se nkomplu għaddejjin bijaw, u se nkomplu nirreflettu fis-snin li ġejjin. Tkellimna ħafna fuq elementi kwantitattivi mhux tant kwalitattivi u dak li t nipravaw namlu u għadan għanna bżon nkunu konxi tal-fat li tħaddiċ implementat ħames sentejn ilu fl-2015 din hija t-tielet sena ta' implementazzjoni huwa għacċar bħala impatt ambjentali fuq l-ilma, fuq il-ħamrija, fuq il-biodiversità, fuq il-kwalità ta' l-arja huwa għadu għadna stadju bikri wis biex ikonna ċifri fuq din il-politika ta' tħaddi, għedin naħdmu ħafna ma' ċentru komuni ta' riċerka mal-Universitajiet tal-Unjoni Ewropea u qegħdin naraw illi ta' spiss da l-impatt ambjentali nistaw jkollna stima biss wara ħames snin, pereżempju għed kemmu fuq il-kwalità tal-ilma u l dan nistaw din naħseb għanna bżonn nibqa' modesti u naraw l-elementi li għandna f'idejna l-implementazzjoni fost il-bdiewa, il-territorji, żoni li huma konċernati bl-implementazzjoni ta' din il-politika ta' greening. Imma huwa ċar waħda mill-lezzjonijiet li tal-limna minn dawn iż-żewġ rapporti fuq il-greening għedin naraw l-istudji xjentifiċi kollha juru illi għal dak li huwa il-provista ta' sistemi biex intejbu l-biodiversità ċerti eh, zoni u maħjar minn oħrajn. U dar qed nipprovaw nagħmluh permezz tal-għad delegat qed nipprovaw nagħtu inċentivi lil bdiewa biex eh, kollhom EFAs li huma iktar favur l-ambjent potenzjalment għal greening u hekk inkunu nistgħu nkejlu l-effetti xi ftit snin l-qoddim dan huwa element l-għanna bżonn nikkonsidraw ma ta' mal-bdiwa, ħna nitkellmu wkoll ta' spiss ma' partit kollha interessati u mal-bdiwa, naraw it-ħassib tagħhom l-iktar qabel l-implementazzjoni reali ta' tħaddir u dan it-ħassib dan l-inkwiet kien l-ewwel net tħassib għal dak il l-komplessità tas-sistema u l-iskema tal-greening kienet komplessa u burokratika u għalhekk permessa dan l-att delegat qed nipprovaw intejbu kont kellimt fuq 14 proposta semplifikazzjoni u titjib, 13 minnom huma proposti ta' simplifikazzjoni fl-interess tal-bdiewa fl-implementazzjoni ta' din il-politika ta' tħaddir, imma u koll għajni ta' tħassib li ġi imqajem dak tal-effiċenza ambientali xuwa ċar illi waħda wieħed mill-lanijiet ta' din il-politika agrikola li kunem produzzjoni agrikola sostenibli u fattibli fuq meta twila ta' żmien u għalhekk dan huwa tħassib tal-bdiewa għamson illi nisidnu għom, natu għom inċentivi li għamlu eh, prassi li huma tajja pal klima u għall-ambjent, u għallek huwa importanti li ntajbu l-performance eh, tal-istrument tal-EFAs u ta' tħaddim mod ġenerali. U fil-fema tagħna, jekk tassow rridu nifokaw l-isforzi tagħna fuq l-anijiet l-iktar importanti tal-EFAs fuq l-an illi nżommu u niżviluppaw il-biodiversità aħna tal-pari illi aħjar niprojbixxu l-użu ta' pestiċidi fuq dan il-5% eh, ta' ta' dan l-art użata bħala EFAs u mill nużaw il-pestiċidi per eżempju fuq in-naħal jew xi tip ieħor ta' spazju speċi ta' biodiversità. Kieku aħjar u għalek aħna għanna żewġ eh, fatturi, għanna provajna nirrispondu għal dik ta' simplifikazzjoni tal-komplessità amministrativa u f'iżida tal-efficienza ambientali. U dan qed nipprovaw nagħmluh permezz ta' dan lat delegat illi ċara ħafna mill-aspetti l struttura ġenerali ta' tħaddir qegħdin f'pilastru jew ieħor biex ikollna approċċ illi kun iktar effiċjenti dawn huma diskussjoni li se jkollna fil-qafas tal-perspettivi futuri għal pak futura wara l-2020. Grazzi ħafna. Thank you for... Uh, Grazie. Naddu għal puntaxa fuq l-agenda. Nibdew bismillah Nikolopolu minn Unit wieħed informazzjoni fuq il-kompożizzjoni eh, tal-Digi Center, Head of Unit tal-sezzjoni fuq l-iskarta li kell. Jikjoġbok, Iva, għu nafsnar it-tajjeb. Grazzi ħafna, Sur President, onorevoli membri. Grazzi tal-li istedintu l-Kommissjoni u ta' għettituna l-opportunità li l-kom hawnhekk kun nisimaw il-pozizjoni kom fuq rapport adottat ġdem il-Kummissjoni fuq il-xorb alkoholiku. It-tikketjar ta' xorb alkoholiku hija xi ħaġa li kienet diskussa fit-tul anka matul in-negozjati illi kellna għall-adozzjoni tal- regolament fuq informazzjoni dwar l-ikel. Il-Kommissjoni Ewropea adottat fit-30 ta' Marzu 2017 dan ir-rapport il li jitratta it-tikketer obbligatorju tal-lista ta' ingredienti u anka dikrazzjoni fuq eh, nutriment ta' prodotti alkoholiċi. Pala l-ewwel osservazzjoni, rapport juri illi hemm interess qawwi rabta ma' tlet eh, tipi ta' konsumaturi li jixtiequ l-istess tip ta' informazzjoni fuq ingredienti u informazzjoni għal fuq nutriment tal prodotti alkoholiċi kif insibu l-lum għal eh, xorb wiker ieħor. Dan juri illi anke meta informazzjoni ta' din ix-xorta tkun disponibbli mhux fuq etiketta ma lilin minna din tintuża b'mod wiesa mill-konsumaturi dan juri kemm il-konsumaturi ma interessati f'din l informazzjoni. Dan juri wkoll l konsumaturi mhux neċessarjament huma konxi tal-ingredienti varji li jistgħu jintużaw fil-produzzjoni ta' prodotti alkoholiċi u anka il-valur eh, nutrizzjonali tagħhom. Numru importanti ta' konsumaturi li informazzjoni fuq il-valur enerġetiku ta' xorb alkoholiku u jimka jiddikjeraw l-intenzjoni tagħhom illi jnaqsu l-konsum ta' alkohol tagħhom ma' bażi ta' din l-informazzjoni f'dal kuntest nixtieq infakkarkom illi waħda mill-miri prinċipali tar-regolament tal-Unjoni Ewropea fuq il-tekter fl-ikel li l konsumaturi għamel għażla formata Il-lista ta' ingredienti u l-informazzjoni nutrizzjonali tippermetti din l-għażla informata. Pala osservazzjoni oħra ċentrali, il-rapport jgħid kemm huwa importanti reċentement espansjoni ta' inizjattivi mill-industrija li tipprovdi din informazzjoni, ġifieri dikjarazzjonijiet nutrizzjonali u ingredienti. Rajna li l-pożizzjoni tal-industrija bidlet meta nqabluha ma' l-pożizzjoni tal parti interessati fuq dil kwistjoni fil-2007 u dak li għandna llum. Rajna li fil-passat produtturi kien għadhom kaxkru saqan fuq appoġġar għal eh, tikketer ta' din ix-xorta ma dan l-lum il-maġġoranza tas-settur jirrikonoxxi li l-konsumaturi għandhom dritt illi jkunu jafu eh, il-kontenut u l-valur nutrizzjonali ta' xorba alkoholika x'inhi. U dan huwa rifless ukoll fil-fatt li numru ta' ċarbit alkoholiċi illi nsibu palissa fuq suq Ewropew diġà għandhom imniznin eh, l-lista ta' ingredienti dik reżun nutrizzjonali jew anka tnejn dan juri kemm is-settur huwa konxju tal-aspettattivi tal-konsumatur anka li lessi indirizzaw dawn l-aspettattivi u l settur huwa lessi provdi tweġibiet għal ħtiġijiet tal-konsumatur sempliċi kun jafux qed jixorbu. Il-Kommissjoni ħadet in konsiderazzjoni din l-evoluzzjoni u waslet għal konklużjoni li kienet kwestjoni ta' ġudizzju politiku anka fid-dawl illi din l-inizjattiva għandha titħalla is settur para l-ewwel stadju sabiex nipproponu approċċ ta' regolamentazzjoni propja li tindirizza l-aspettativi tal-konsumaturi għabbażi tal-esperjenza li kisbu sissa. Għal daqsant il-rapport jistiden l-industrija tiżviluppa f'temp ta' sena ġeferi il-rebija li ġejjel fil-18 proposta konċertata ta' organizzazzjoni propja li tipprovda li lista informazzjoni u informazzjoni intenzjonali fuq kull xarba alkoholika u tippermetti l-konsumaturi jagħmlu għażla informata. Consumers have the right to... Konsumaturi għandhom dritt ikunu informati bisħif fuq x'qed jixorbu. Amma ta' niġu għal xarb alkoholiku rapport ikkonkludi li m'hemmx bażi oġġettiva li tiġġustifika nuqqas tal lista ta' ingredienti u informazzjoni nutrizzjonali fuq dawn il-prodotti. Ħareċċar ukoll mill-konsultazzjoniet li saru mal-partit interessati u l-istati membri illi x-xorb kollu l kondu jiġi trattat b'mod ugwali u m'hemmx raġuni illi nifokaw b'mod partikolari fuq alkopops kif, kif indikat fil-regolament fuq informazzjoni dwar l-ikel. Dan l-eżerċizzju għanna nemlu l-aspettativi u t-ġejt tal-konsumaturi għandhom kunu ċentrali għall-industrija sabiex t-sviluppa di proposta. Mill perspettiva tal-Kommissjoni, il-konklużjoni ta' dan il-rapport huma opportunità għall-industrija sabiex tipprovdi trasparenza l konsumaturi manke sabiex nuru li regolamentazzjoni propja li hija għodda importanti għal regolamentazzjoni aħjar tista' taħdem u taħdem mod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 Niskuza ruħek, kelli nfakrek minn relatur fuq dan il-punt, meta niġu għal l-informazzjoni għal-konsumatur u il-rapport għal-kommissjoni wasal tard, taħjar tard mill-laqat, imma ġi tard b'sentej fil-fatt. Dak li kisbet il-kommissjoni hija fermentazzjoni tas-soq minħabba d-dermin, naxin stat membru, għandhom regoli fuq it-tekkettjar tant ingredienti xarp alkoholiku fl-Awstra tittuż tal-turi u koll il-kontenut ta' zokkor u Rumanija u l-Irlanda għandhom proċedura ta' notifika. il komissjoni issa qed tressaq il-proposta tagħha, ma dana kollu l komissjoni u l-Konsil tal-Ministri b'mod indirett waqfu milli ikkonna dan l għal għaxorb alkoholiku għal xiridu jinimitaw il-proposta l-alkopops. Alkopops però ma ġewx definiti u ma kienx hemm rieda mill-Kummissjoni jew il kunsill illi joħorġu b'definizzjoni ta' din ix-xorta. Għal daqstan ċarbit alkoholiċi ġew esklużi mill-bidunet. Hemm skadenza il ġiet muqfa u fiħdan din l-iskadenza l-Kummissjoni kellha jew tipproduċi definizzjoni għal alkopops jew tipproduċi proposta fuq kif xorb alkoholiku jista' jkun inkluż u jekk ma jkunx inkluż jgħidu għal fejle. Immissa għaddew sentejn u nofs mill-tmim l-iskadenza u kif se nittikkettjaw issa xorb alkoholiku eżattament. Dan ma jinkludix proteini, illi e ħaġa li ssib f'prodotti oħra tal-ikel. U nagħmlu nkopru kollox għal xorb alkoholiku ħafna drabi ngħidu zero. Nsemmu il-kontenut alkoholiku b'dak ta' zokkor biss. U fuq l-ispirti x'se nagħmlu? Jiena ma naħsibx illi tista' titratta kull prodott alkoholiku bl-istess mod hija kemm xejn stramba li l-Kummissjoni taqbad u tabbanduna ta' settur jiena naqbel perfettament ma' impenn volontarju. Ma dana kollu bla dubju nistgħu noħorġu b'xi linji gwida jew xi tip ta' linji gwida settur fuq kif għandhom jindirizzaw dir responsabilità li rridu jerfgħu ma' stess. Se nagħmlu referenza għal mit millilitru u jekk le se morru kontra l-liġi esistenti li huwa regolament fuq l-informazzjoni dwar l-ikel. Kommissjoni, kumpaniji żgħar se jagħmlu. Forse dawn mhux organizzati, federazzjoni jew assoċjazzjoni. Xinajdu fuq anka birreriji żgħar. Dawn jafu illi ridu jitlu f'dan l-impenn huma wkoll u l-kommissjoni se ngħaddu għal kontenut medju jew tridu kontenut speċifiku eżatt kull fiċ kuntabila jom bit t imur f'xi-laboratorju. Il-informazzjoni tiġi riprovduta ta' tikketta jew le jiena nafhem ħafna nisni mandom m'għandhomx aċċess internet Persuni zaħza għandhom aċċess l internet aħna wkoll ma u ukoll għandna aċċess għall-internet imma nisan seni ħafna darba m'għandhomx xaċċess l-aċċess U eh, ma sibx il-Kommissjoni għamlu bieċa xogħol tajba, kemm jiena nappoġġa dan l-impenn impost fuq stess u xinajdu kol fuq propieta intellettuali. Jena niftakar li kelli diskussjoni ma' settur tal-ispirti u xie informazzjoni pal eh, riċetti tradizjonali ma' parti minn propieta intellettuali kien għati ikxef l-ingredienti tiegħi dejn sar problem minn ċerti kumpaniji. Jiddiskożu ħek l-nimita l-ħin għaliex eh, ma tantx inna ħin fil-fatt minuta l kelima li jmiss, s-sinjora Krostet, jek joġbuk. Grazzi ħafna. Billi għandi ftit ħin se nagħmel sintesi jiena arrabjata ħafna għax naħseb rakkomandazzjoni bħal din din it-talba minaħa tal-Komissjoni Ewropea tmur kontra l-interess tal-produzzjoni tas-settur tal-imbit u nixtieq hawnhekk ngħid li naqbel mal-Onorevoli Sama Għanna bżon namlu distinzjoni dawn ix-xarbiet tal-alkol u l-imbit joħroġ minn din il-kategorija diġa f'xiftit snilu tkellimna fuq din il-kwistjoni konna marċinajna tikketta bi fejn nsemmu tant affarijiet illi t-tikketta kienet se tkun tant kbira illi se tatti l-sem ta' l-imbit. Maġinaw ftit u għalek dinja restrizzjoni addizzjonali l produtturi spejjeż addizzjonali u għal xejn għax l-imbit huwa prodott naturali li għandu karatteristiċi differenti kull sena jiddependi mill-ħsat u ma nistawx nsaqsu lil min jipproduċi l-imbejjed illi jbiddel eh, it-tiketta kull sena u għalek insaqsi l-Komissjoni ma timponix tiketti bħal dawn il-produtturi ta' l-imbit. Thank you. Grazie is signora Borzan għal-minuta. Grazzi, President. Għanżom fil-qosor ħafna. <clears throat> Jena xtaqt nagħti l-appoġġ kondizzjonali tiegħi proposta tal-Kummissjoni lix kontet nitkellem fuq miżuri sabiex nindirizzaw abbuż tal-alkohol speċjalment fost iż-żgħażagħ. Għaliex ovvjament speċjalment it-tfajliet Eh, għandhom għal-album id-dera taħħom ma jafux li l-xorb alkoholiku jinkludi ħafna kaloriji. Kien impressjoni fuq l-industrija li kontrolla li l-anfissa specialment fis-settur tal-birra u l-birra ta' produtturi ċentrali għal żmien twil kienet tagħmel da tikketti bitwissijiet żgħar għalkemm mhumiex obbligatorji bil-liġi. Is-settur tal-ispirti u l-imbejjet kien qed jirreżisti l-isforzi sabiex ikun hemm tikketta ta' din ix-xorta b'kaloriji u tikketti oħrajn fil-prodotti tagħhom. L-assoċjazzjonijiet tagħhom ipproponew li din informazzjoni tkun disponibbli fuq l-internet jew permezz ta' eh, kwotazzjonijiet naħseb li dan mhux biżejjed mhux effettiv għaliex il-konsumaturi jridu jablu aktar minn hekk u naħseb li se jinnexxielna noħol oppressjoni fuqhom. Grazzi l-Kummissjoni għal din informazzjoni. Tekketera ħjar ta' xorb alkoholiku hija ħaġa li għandna bżonn. U għandha għandna nippromovuha. Hija importanti għal konsumatur sabiex jiddeċidiju. U dan jitlob informazzjoni ċara mill-grupp tagħna politika għal-konsumaturi ħaġa importanti jina nemmen li hemm differenzi sostanzjali bejn noqsma differenti. Kemm qed nitkellmu fuq imbejjed eh, spiriti u xorb ieħor. Ma nistgħux npoġġu kollox fl-istess offa u jiena nħu gost ukoll il kommissjoni inkludiet ukoll ir responsabilta tal-produtturi nifisam il-punto umma jirfaw responsabilta kwestjoni ta' produtturi żgħar għandu jkun hemm linji gwida u naħseb illi dan għandu jkun fid-direttiva dwar li kell. Kelima nimis. Grazie ħafna President, jina dispiċini għax għal darba darbtejn aħna nisrow il-konsum responsabli ħa ma nsaqsux l-produtturi illi ikun juhdu l-post uh, tabib għax eh, tabib qatt ma jagħmel riċetta għal pereżempju produzzjoni bħal din għannisat nisat għal u għalhekk meta niġu pereżempju għat-tikketti il-Coca-Cola pereżempju hemm il hemm l-avviżi di huma taħsara imma għandna żgħażagħ illi jkomplu jixorbu din ix-xarba, jiġifieri huma obeżi u għalhekk ma naħsibx illi b'da kollu aħna se nbidlu xi ħaġa għal dik li hija s-saħħa pubblika u hemm bżonn illi ikonna konsum responsabbli u dawn l-imbejjed, dawn l-spirti huma tant differenti mill-vant għal-ponent tal-Ewropa ħenħallu l-produtturi lokali jagħmlu li jridu u maħna mhux minn Brussel niddettaw dejjem. Tak, herr formand. <clears throat> Jeg synes ikke, det lyder ret betryggende, at... Signora Hawken, grazie, president. Ma nasibx li nistaw nsejħu rasna wis. Meta naraw il-lobby tal-industri għadu għati prova jevita li kunem tikket jarċar ta' xorb alkoholiku. Din kienet problema li la maħna l-żmien twil u ħaġa tajba l kommissjoni fl-aħħar ħarġet bi proposta li s-sirġi posposta l-sen oħra nistennew inizjattivi volontarji. Hija ħaġa trasparenza immens, hija kwistjoni li fejn minimizzaw l-informazzjoni tad dannu li tassew joħloq ix-xorb alkoholiku. Hija ħaġa tagħmel ħsara lis-saħħa. U kemm nies jafu li l-alkohol jikkawża l-kanċer jipprovoka l-kanċer u importanti illi nifmu li konna informazzjoni li tinftijem, mux għet nitkemmu fuq informazzjoni ta' zzejiet, tajb tkun tax fih il-prodott. U m'għandniex natu preferenza li produtturi fuq il-konsumatur. L-affarijiet mhux hekk suppost jimxu dal kumitat grazzi il-Kummissjoni, però li għamiltu mhux bizzejiet. Grazzi ħafna. rajt il-rapport tal-Kommissjoni, ntqal ħafna fuq u naħseb li settur għandu jirregolari l nifsu u dan huwa approċ il jagħmel ħafna sens. Regolamentazzjoni propja, ġiet tieħu konsiderazzjoni l-fatt li hemm tip differenti ta' xorb alkoholiku, sinjura Prostet kelmet dwar kif flim bejt memx valur mm, ta' nutrizzjon anka fil-birra. ċertu xorb hemm stokkol inklusu, u għadha san diffiċli tgħid eżattament. Tepin niskun taf eh, dwar dan kollu dwar il-kwistjoni ta' nisat qal. u li ma soqx waqt xurban ma nasibx li jem mara waħda fl-Europa li ma tax x-periklu jorbot mi alkohol waqt il-tqala jew persuni li ma jaffawux li mandekx is soqx xurban. U l-alkohol uh, huwa bħal u n-nisa jkollhom iċedu matul li tqala. Grazie President. Fl-opinjoni tiegħi rapport tal-Kummissjoni tippreżenta numru ta' punti pożittivi u indispensabbli li natu l konsumatur l-informazzjoni li hemm bżonn. Madana kollu hemm bżonn ukoll ta' distinzjoni ċara bejn eh, prodottu u ieħor. l per pereżempju, al kontrarju ta' prodotti alkoholiċi oħrajn, u għaf kategorija il-kontenut eh, kaloriku kutjaw jiddependi fuq sokkor fleneb, jivarja u minn sena l-oħra minħabba fatturi illi eh, impossibbli tipprevedihom. Is-sessa sarfejt illi jibdlu jinbidlu skont meta eh, jitpoġġa l imbit fil-fiskun u appuntu l jivarja u it tjakkatjar mandux ikkun aktar burokrazija għal produtturi tal-imbit Ewropej. Il-mod kif qed nipproponu t il ġodda diffiċli tapplikom. Diffiċli li kollok tikketta waħda eh, għal tip differenti ta' mbit. L-Italja na 500 per eżempju, minuta waħda però għal ċertu suq, speċjalment l-Italja fejn tafu li l-imbit huma importanti ħafna l-SMI stana jispiċċaw ikollhom jiblu t-tikketta minn sena l-oħra. Il-mira komuni għandha tkun li niprovdu informazzjoni korretta mingħajr ma dan eh, joħloq burokrazija żejda lill-industrija f'dan settur Ikon aħjar illi konna indikazzjoni nutrizzjonali fakultattiva. Għani għafaw pero għatem ħafna xistajt najt. Grazzi Nikola, se nalqob il-Kommissjoni pereżom anzi ngħaddu għall-kelim li misperaw minuta waħda biss. Eh, Grazzi President. Jiena eh, sibt fil axija immur namil qaddit tiegħi u jiena mmur supermarket kbir ħdejja fejn noqgħod u hemm ħafna żgħażagħ illi iva jafu ħafna kif jimxu fuq etiketta biex dawn iż-żgħażagħ jaraw ir-rata iktar olja tal-alkohol biex huma mbagħad iħaltuha mal-birra u jekk dan huwa lan jiena nista' nivvota favur, żgur mhux forsi. Thank you, this was really short and... Tajpris, intervent qasir ħames minuti sal kommissjoni sabiex tirreġixxi. Grazie President. ċnista najt, nasab li diskussjoni u rrit moċar, li kwestjoni hija komplessa ħafna, kontroversja, brabta ma' dir kwestjoni, u kolli nistqar li ma kienet eh, xibitċi xol faċi għal-Kommissjoni li tiffinalizza dar rapport. ħaġa waħda li xtaqt il illi dan il-rapport mhux suppost indirizza l-problema ta' konsum responsabli, anzi konsum responsabli, u lan mhuwiex il niprovdu soluzzjonijiet sabiex nsolvu kwistjonijiet marbuta ma' problemi ta' saħħa li jistgħu jiġu kawżati minn abbuż tal-alkohol. Ir-rapport jindirizza purament il-kwistjoni il kwestjoni il kwistjoni ta' drittiet tal-konsumatur illi jkun jaf xi forma prodott illi hu qed jikkonsma. U anka dikjerazzjoni nutrizzjonali dawn huma elementi obbligatorji li kienu rikonoxxutu bħala importanti għal li kelli ħor kollu. Hemm miżuri oħrajn, azzjonijiet oħrajn li l-Kummissjoni eh, implementatu li tadem fuqhom mas-settur eh, u anke l-Istati Membri sabiex niġġieldu konsum żejjed alkohol. Ija konklużjoni ideali dar rapport, il-Kummissjoni taħseb li dan huwa bodi, huwa pass, pass kostruttiv lejn titjib ta' trasparenza u informazzjoni għal konsumatur. Ina naħseb li hemm raġunijiet il la sa' issa tas settur baqa mhux regolat. U uh, il għala kien hemm dawn l-eżenzjonijiet u l-kol nafu x'inhuma raġunijiet imma l-konsultazzjonijiet kollha u rew li oġġettivament memx raġunijiet il-għala manni ikollna informazzjoni fuq xarbit alkoholiċi. Iva, jista' jkun hemm speċifiċitajiet bejn spirti, mbejjed, birra, imma dawn l-speċifiċitajiet għandna narawhom fl-implementazzjoni fl-iżvilupp ta' dawn l-approċċ ta' regolamentazzjoni propja u m'għandix tritrat tal-prinċipju li nipprovdi jew l-informazzjoni. Iva jista' jkollna arranġament differenti għall elementi prinċipali fl-imbit fej konna approċ differenti għall-ingredienti eh, fl-spiritu per eżempju. Issa fil-valur nutrizjonali xtaqt niċċara illi diġa hemm flessibilità illi tingħata fir-regolament għal dikrazzjoni ta' nutrimenta xorb alkoholiku fejn nitkellmu fuq il-kaloriji biss mhux ibqiegħet l-informazzjoni mitluba tat id dikrezzjoni nutrizzjonali. Issa għandu jkun għal kull 100 millilitru, 100 gramma, iva, skont il-regolament. Danu li hu mitlub imma regolament jippermetti wkoll barra minn hekk illi nesprimu d dikrezzjoni nutrizzjonali u kaloriji anka kull proporzjon. Illi jfisser illi Is-settur meta jiżviluppa approċċ bħal dan jista' wkoll d informazzjoni minn barra kull mid gramma ta' kull serving dan dinna b'evidenza fuq il-ħtiġiet tal-konsumatur u x'nifmu bihom. Issa, fit-tikketta jew le nsibu din informazzjoni, il-Kommissjoni kif tafu tirrikonoxxi il-valur ta' informazzjoni li tingħata barra t-tikketta. Madana kollu lan u li niksbu display ta' din informazzjoni fuq it-tikketta. Din hija l-ambizzjoni tar-rapport u dan hu lill-Komissjoni trid tara mill-settur. Is-Sinjura Hawkins kelmet fuq l-iżvilupp ta' miżuri nazzjonali u biva Din hija kwistjoni importanti illi semmit bil-raġun u tajjeb najdu li l-maġġoranza tal-miżuri nazzjonali ġa kienu jeżistu qabel ma ġi adottat il-regolament fuq l-informazzjoni dwar l-ikel u inizjattivi li huma żviluppati wara l-adozzjoni tal-regolament u li jistgħu jkunu marbuta mad dewmien tal-adozzjoni tal-rapport tal-Kommissjoni huma prinċipalment il-notifika mill-Irlanda u r-Rumanija. uħra oħra tkellmet fuq eh, diffikultajiet u l-speċifiċitajiet tal-imbit. <clears throat> Minħabba sustanzi, ingredienti jimbidlu, jissemma semma kol anka l-apparenza tal-fliexkun, tal-imbit. Jien naħseb dawn tħassib imma onestament nitkellem fis-settur ta' tikkettar u niddiskutu ma' setturi dinja problematika l ta' snin u jkolli ngħid dan u tħassib li mhu speċifiku għall-inbit. Għandna ħafna prodotti illi l-kol jibdlu r-riċetta tagħhom u l-produtturi huma eh, obbligati li jkunu konformi mal ħtiġijiet ta' tikettar. L-aħħar ħaġa nixtieq ngħid huwa li l-Kummissjoni għal-est li taħdem magħkom f'dan is-settur li tagħti pariri u li tistenna li tari għarrieda mis-settur biex jaħdem naħdmu l-koll flimkien anka flimkien mana biex nibdlu s-situazzjoni kif palissa fuq is-suq. Grazzi ħafna. Apparentement li għanna ħafna x'ni diskutu dil-kwistjoni, grazzi li kulħadd u koll l-interpreti jgħid li prezident tal ibqaw maħ banna għaxan minuti eżatt. Grazzi l-ġurnata tajb